Uh, well, good morning, ladies and gentlemen. I think um, we have all the, uh, the top team here who are dealing with mutual... din U naħseb illi f'dak għandu xaqsa maħbarijiet għamiltom il-biraħ, għalek kull ma xinajt. U ma deċizjoni ġewlenin, pero daħna mill-on flasha ma jkollna l-votazzjoni, għax naħseb illi ikkun u iżjed nis prezenti. Ħanibdew biskambju importanti ta' opinjonijiet. Inizjattiva propja ta' Sinjura McLarkin, il-rapporter, l-implementazzjoni ta', ta direttiva tal-kwalifiki professjonali. Nilqali Sinjura McLarkin hawnhekk U nasab li din hija xaġa importanti ħafna na nibdew nistudja, forsi anke noħdu għamana qalb biex naqra wassew. Imbagħad għandna x-shadow, s-sir Devi, kissur Brazur, li mhux qiegħed hawnhekk dil-ġimgħa, s-sur Nifridi, s-sur Savinja Mixaw. U nixtieq nilqgħu wkoll is sur Jürgen Teacher li huwa magħruf ħafna fostna jadaq xej moħbi jem wara imma responsabli għal dan id-dossier minna tal-Kummissjoni. U Una li kien qed jaħdem fl-imkien ma' membri tal-Kumitat. Nirringrazzja lilkom il-koll li kontu involuti fil-grupp tal-riflessjoni tagħna fuq dan id-dossier importanti. Għax naħseb illi f'dan il-Kumitat li nagħmlu aħna illi ninvolvu ħafna minnkom fil-ħidma preparatorja u fl-imkien ma' rapporter u kellim u membri oħra kellna grupp ta' nies illi kienu sassew involuti f'dan is-suġġett. Issa nistenna li kunaw l-ewwel skambju ta' opinjonijiet u nixtieq ngħaddi issa Sinjura McClarkin biex tippreżentana d-dokument. Grazzi President u grazzi il kol tal-li ġejtu dal-għodu. Bdejna kmini u kullħat moħħu fil-vaganzi issa ġifiri jena miex senaġġer, ħanżom test Imma abbozzajt id dokumentajt ma illi għedin naħdmu il-lum fuq l-implementazzjoni ta' direttiva ta' kwalifiki professjonali u kif ukoll bħala reazzjoni għal Green Paper tal Kommissjoni dwar l modernizzazzjoni tal reġim preżenti. Kommissjoni ħarġet rapport tal- riżultati tal-konsultazzjoni pubblika li sajt aktar kmini din is-sena. Però dan ma indirizzat fid-dokumenti li qegħdin niddiskutu llum minħabba l-iskadenzi li kellna marbutin bihom. Ġifieri dan huwa dokument inizjali ħankunu qegħdin nikkonsidraw l-evalwazzjoni tar-rapport matul il-proċess tal-abbozz tal-aħħar dokument, dokument finali. Aħna konna mistiedna għal gruppi ta' esperti ta' kummissjoni fuq ħafna aspetti differenti ta' direttiva bħal professional card u l-sistema IMI e il kienu utli ħafna biex nikġbru u nifmu l-opinjoni tal-professjonisti. L-istati membri u l-Kommissjoni n-ingrazzjon tal-li jistednuna għalix dana għenna ħafna fil-ħidma tagħna u għenna wkoll nifmu il-loġika wara l-proposti. il loġika wara l proposti Naħseb l-importanti naċċertaw li nieħdu konsiderazzjoni l-opinjonijiet ta' partijiet kollha interessati u nagħmlu b'mod kooperattiv ma' shadows l-oħra sabiex din direttiva tkun tista' taħdem l-aħjar mod tal kull minu ikkonċernat l ta' dan id-dokument u għalli nekollna idea ġenerali ta' sitwazzjoni preżenti u nisqu fuq dawk loqsma fejn hemm bżonn forsi tal-iktar modernizzazzjoni qabel ma ħejjet l appozz tal rapport jiena nisma' l-opinjonijiet ta' shadows u niżilt ukoll numru ta' mistoqsijiet fid dokumenti nifsu għal dawk il-punti li forsi jaħtieġu daqsxejn iktar studju għalhekk jiena nistedinkom biex ittuni l-opinjoni tagħkom fuq dawn il parti tad-dokument kif fil-bidu Il-fornitura ta' servizzi u l u huma importanti u għamot kif ċittadini jista' jkollhom ruol attiv fis-suq intern direttiva tal-2005 tistabilixxi regola biex tiffaċilita l-mobilità għall professjonisti u il-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki tagħhom l-anta direttiva u ma' erba biex nżidu il-mobilità fl-Ewropa biex ikun hemm swieq tax-xogħol aktar flessibbli nistabilixxu proċeduri ta' rikonoxximent trasparenti u uniformi nirrikonoxxu wkoll il-fornitura ta' servizzi transkonfinali u nżommu livello ta' kwalità ta' servizzi u nipproteġu il-konsumaturi. Aħna mnek għadin il fatti li weġibna weġbuna ħafna persuni għal konsultazzjoni 371 fil-fat mis 27 stat membru autoritajiet pubbliċi u organizzazzjoni professjonisti it-tin tamlinna l-qalb aħna sibna illi rikonoxximent tal- eh, tal-kwalifiki hija xi ħaġa pragmatika li tagħmel sens, però hemm ħafna oqsma fejn l-istati membri u l-professjonisti qegħdin jitolbu li jsiru bidli ta' dispożizzjonijiet eżistenti li ħan idħol f'aktar dettal dwarhom aktar il qudiem Kważi 1000 awtorità u 4600 professjoni regolata fl-Unjoni Ewropea u l-Trattazzjoni tal direttiva tal-2005 kienet diffiċli ħafna. U numru ta' stati membri ma' nexilomx jgħat informazzjoni differenti fuq l-autoritajiet. Kien hemm livell qoli ta' eh, sodisfazzjon, però madwar 20% tal-każijiet ta' solvit għandhom x'jaqsmu ma' rikonoxximent tal-kwalifiki. Il-Stati membri rapportaw ukoll pis amministrattiv u nuqqas ta' eh, għarfien, per eżempju, il-professoristu jekunu xiefux dokumenti għandhom jissottomettu u naqas ta' rikonoxximent tal-kwalifiki. Indin il-nuqqas ta' sodisfazzjon bis sistema preżenti tista' tgħid li hija minħabba nuqqas ta' fiduċja lejn is-sistema u hemm ukoll nuqqas ta' trasparenza fit-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Din id-direttiva dan għandu jkun wieħed mill-għanijiet tagħna, ċoe noħolqu fiduċja mill- naħat kollha konċernati. Irridu nikkonċidraw jekk il-punt individwali tal-kuntat jistgħu xenuna biex nifukaw u nimmeraw ehm, ix xoltana tagħna fuq dawn it-ħassib. Għandu jkun hemm ukoll dialogu bejnietom l-awtoritajiet kompetenti. Kummissjoni semmi punt importanti hawnhekk pereżempju online access point f'kull stat membru għal professjonisti biex jiksbu l-informazzjoni għand li ma awtorità jridu jirrikorru dokumenti huma meħtieġa. Jridu naħarsu wkoll il-possibilità li il-proċess ta' rikonoxximent isir online u dana jisir b'mod għalhekk iktar rapidu u iżid it-trasparenza. Kien hemm każijiet illi jaħduna l għal 30 senilu, għalek ovvjament dawn hemm bżonn li jkunu modernizzati. Il-Kommissjoni fil-Green Paper u postijiet oħra qalet li l-użu tal latti delegati huwa biżejjed biex naġġornaw dawk l-oqsma relevanti tad direttiva speċjalment dak għandu xaqsam mal-annessi dwar ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ. Hemm bżonn illi il- ikun hemm oversight adattata fid-deċiżjonijiet li tieħdu f'dan il-qasam, però hemm bżonn ċertu waqsma ta' li jeħtieġu ċertu attenzjoni b'mod partikolari il-professional card. Din hija tingħata importanza kbira fil-Green Paper hemm ħafna proġetti għaddejjin, pereżempju, l-European Engineers Association ħajna taw l-Engineering Card, pereżempju, ING Il-Kommissjoni tajt li l-karta professjonali tista' żid trasparenza iżid taġġel iktar il-proċess u tagħti professjonisti għodda sabiex iżidu l-mobilità tagħhom riżultati ta' proġetti polota ħajjiġu preżentati fil-forum tas suq waħdin iktar ta' din is-sena ma' konsultazzjoni pubblika u li għadbaqa ħafna mistoqsijiet dwar l-ispejjeż, l-affidabilità u dawn il-professional cards u għalhekk hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt fuq E, xista tkun il-valur mizzju ta' din il-professional card jidher ovvju li l-introduzzjoni ta' professional card trid ikun volontarju kemm għall autorità kompetenti kif ukoll għall professjonist din il-kart tkun adattata għal professjonijiet individwali u tagħti ċertu flessibilità li regolaturi f'termini ta' implementazzjoni. Importanti wkoll li nikkonsidraw ċertu affarijiet sa tkun il-valur miżjud tal-professjonisti u l-konsumaturi tal-kart kemm ħadd iswa din l-iskema x'informazzjoni għandu jkun hemm fuq il-kart x'tip ta' protezzjoni ħadd ingħata għal frodi tad-data professional card tista' tkun e-card u nistgħu noħolqu u inżommu sistema tal-IT illi tivvalida din il-card nasab li nartu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet u qabel ma jkollna riżultati ta' proġett pilota jkun diffiċli ħafna li nieħdu deċiżjoni informata dwar il-valur miżjud tal-professional card u għalhekk jiena għandi l-intenzjoni li nistenna illi jkollna dawn ir-riżultati kollha qabel ma nieħu deċiżjoni. Hawnhekk għandna wkoll la jammaj illi hija meqjusa bħala għodda importanti u effettiva għall awtoritajiet ehm, kompetenti sabiex jaqsmu l-informazzjoni. Nistgħu nħarsu lejn possibilità li l-estendu sistema tal-IMI biex intejbu kooperazzjoni u qsim ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti. Huwa neċessarju wkoll identifikaw ehm, każijiet fejn ikun hemm kondotta eh, ħażina professjonali. Speċjalment ta' kendu ċaqsam hawnhekk il-professjoni tas saħħa. Għana nisploraw modi kif nista' jkollna mekanizmu proattiv sabiex naċċettu naċċettaw illi il-professjoni tkun qed issir skont il ħajsin ta' saħħa pubblika u s-sikurta. Idu naċċertaw illi b'din is-sistema nkunu qegħdin nżidu l-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Il-kunċett ta' partial access huwa mod kif il-Kummissjoni qed tajt ukoll nistgħu nżidu l-mobilità. Il- Tweġibita konsultazzjoni jgħidu illi kważi kulħadd xtaq li dan il-kunċett jiġi li ħadd marit li dana jidħol fil- l-evaluazzjoni riveduta għaliex ħasbu li danna jista' jkun li jiftaħ loopholes u jkun hemm inċertezza legali. Il-mobilità temporanja introdotta fid-direttivi tal-2005 tagħti iktar flessibilità għal reġim matul il-ħajja professjonisti dan jippermetti professjonisti jihdu jaħdmu f'stati membri oħra minn ma jkollhom joqogħdu jgħaddu minn sistemi komplikati. Il-konsultazzjoni però ukoll kważi kulħadd fiha qalu li din il-mobilità temporanja tista' twassal il forum shopping u tista' tkun teddida għas saħħa pubblika u s-sigurtà. Qalu l-istati membri mhux qegħdin eh, jaħdmu lejn u jħarsu lejn din il-ħaġa b'mod uniformi u laqas mu fejn u għal kemm żmien dawn il-professjonisti jkunu qegħdin joffru servizz tagħhom. Fl-aħħar nixtieq insemmi wkoll il-kwestjoni lingwistika li hija kontroversjali immens, dibattitu jaħraq fuq kif direttiva tista taċċerta li professjonisti kollom il-lingwi, il-ħiliet lingwistiċi neċessarji, speċjalment fl-oqsma li għandhom xaqsma ma' s-saħħa u s-sikurta f'pajjiżi barranin. Jidher li hemm Nuqqas ta' ċarezza fi direttiva biex l-istati membri jaċċertaw xinu ma' ħilit lingwistiċi tal professjonisti kommissjoni tajt li fil-Green Paper li il gazieti doħarsu lejom mod individuali. Għax dan huwa laqwa mod kif naċċertaw li jkun hemm pereżempju laqwa jistgħu jafru laqwa servizz, ikun hemm ukoll kodiċi ta' kondotta jdu naċċertaw li jkun hemm testijiet li jkunu proporzjonati u ma tkunx ta' ostaklu għal mobilità irdu naċċertaw ukoll li jkun hemm ċertezza legali. Naħseb li l-koll ta' prezzaw li hemm ħafna oqsma nista' tħol fihom f'ħafna dettal, però naħseb li jiena semmejt l-iktar oqsma importanti li indirizzat il-Kummissjoni, l-Shadows u jiena ħan iddaqgħu dal-għodu biex niddiskutu f'aktar dettal l-abbozza rapport u jiena nixtieq nitlob lill-istati membri interessati fis-suġġett biex hekk jġobbhom jgħidulna x'inhi l-opinjoni tagħhom dal-għodu għax nixtieq inkun inklusiva kemm jista' jkun. L-iskadenza tal-sottomissjoni elementi tal-rapporti huwa 27 ta' Lulju. Ħakun qegħdin niddiskutuh wara l-btajja tas-sajf naħseb fit-30 ta' Wissu però dan għadu ma ġiex ikkonfermat, forsi tista' tikkonfermaw nektar għoddim ħajkonna video conference ma' Parlamenti Nazzjonali fit-19 ta' Settembru sabiex nivvotaw fil-Kumitat dwaru fis-17 ta' Ottubru. Għalhekk biex nikkonkludu riviżjoni tal-direttiva tal kwalifiki professjonali hija priorità u l-għennija sabiex ikun hemm mobilità fis-suq waħdini hemm bżonn insibu soluzzjonijiet ta' veru ngħinu l-professjonisti billi nagħtu widerna tas-sib tagħhom il-dejat tagħhom u ntuhom qafas għal mobilità aqwa u sistema aktar simplifikata. Dan jrid jimxi ftit mal- ħtieġa il-inħarsu kwalità tas servizzi li jingħataw u il-inħarsu s-sikurezza ta' konsumaturi nittama l prezentazzjoni tiegħi kienet utli u issa nixtieq ngħaddi l onorevoli membri sabiex nisma' l-opinjonijiet taħħom. Grazzi. Good, well thank you, thank you very much indeed for ħafna. Grazzi tal-li identifikajt kustjonijiet eh, kruċjali u dokumenta ħidma. Moment certainly the 30th of August when we plan to uh, to have a look at your draft report. Um,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 tal-ħidma tagħha eċċellenti ta' dokument ta' ħidma illi nebbaħna. Naħseb li għajjem kwistjoni, mistoqsijiet tajba, ovvjament il-kwistjoni kollha ta' rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali hija kruċjali għall Ewropa, għall proġett Ewropew u anke għassu intern. Mario Monti fir-rapport tijaw saħa dwar il-ħtieġa illi niftħu issu u fost l-ideja tiegħu kien hemm ir-rikonoxximent tal-kwalifiki awtomatiku u għarriet li jkun hemm titjib fit trasparenza fir-rikonoxximent tal-diplomas u l-klassifikazzjoni tal-abiltajiet u l-kwalifiki madwar l-Ewropa. Is-sur la massur sur f'rapport qabad mill-Repubblika Franċiża tkellem dwar il-problemi li jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini fir-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom. Xi ħaġa illi fissret li din l-Ewropa taċ-ċittadini mhux dejjem hija implementata bisħieħ. Għalhekk aħna illum irridu nitrattaw ir-rakkomandazzjonijiet illi forsi ser inkunu nistgħu nagħmlu. Irridu nżommu f'moħħna illi il-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali hija fost it-tnax levers li jistgħu iniedu is-suq intern. Għanna bażi, għandna din il-green paper li hija punta tluq. U din tkopri l-intenzjonijiet tal-Kommissjoni. Issa din rridu naraw għam il-punt di vista tal-professjonisti, ovvjament, illi huma dawk illi l-aktar huma involuti u jridu illi jkollhom libertà tal-moviment, libertà li jistabilixxu negozji band oħra jkunu rikonoxxuti wkoll hemm l-awtoritajiet kompetenti li huma involuti għaliex huma responsabbli mit-teħid ta' deċiżjonijiet. Huma responsabbli wkoll mir-rikonoxximent tal-diplomas huma involuti wkoll iċ-ċittadini bħala utenti għaliex huma jużaw dawn is-servizzi proposti mill-professjonisti. Issa biex jgħinuna fil-ħidma li aħna nagħmlu li qed nagħmlu bħalissa fir-rigward tar-reviżjoni possibbli minħat tal-Kummissjoni aħna jridu nifukaw fuq il-mobilità professjonali. Irridu inżidu il-mobilità professjonali, nsibu mezzi kif dan nagħmlu irridu nelbu xkil u problemi u rridu nissemplifikaw l-affarijiet. Il-proċedura kollha ta' rikonoxximent tal-kwalifiki trid tkun aktar effiċjenti trasparenti u rridu wkoll inżidu s-sigurtà għall konsumaturi u għall pazjenti b'mod partikolari għaliex in-nies li jaħdmu fis-settur tas-saħħa huma mħasba ħafna dwar dan. Aħna rridu nifukaw dwar dan. Fil-rigward ta' professjonisti għandna bżonn ta' semplifikazzjoni. Ja xi ħaġa li aħna nixtiequha. Xewqa li wieħed eh, mur pan doħra pajjiż ieħor u jaħdem hemmhekk huwa xi ħaġa li biex hija xi ħaġa li biex issir hemm bżonn ta' proċeduri dewmien mhux meħtieġa. U spiss dawn il-proċeduri kollha ma jinftemux mill-professjonista u għalhekk irridu sistema li hija proporzjonali, ovvjament. Irridu niżguraw illi għandna garanziji u bilanċ xira bej libertà ta' moviment u l-establishment. kol irridu naraw li l autoritajiet kompetenti nkunu jistgħu jagħtu garanziji. Semplifikazzjoni irridu nikkonsidrawha wkoll. Kif qalet ir-rapporter? Għanna 4600 professjonijiet illi huma regolati u iktar minn 800 kategorija. Irridu naħsbu dwar il-konverġenza ta' numru ta' professjonijiet li huma regolati, irridu nżommu f'moħħna l-ħtiġijiet illi waslu għal din is-sitwazzjoni l ewwel qabel kollox. Iżda is-semplifikazzjoni hija xi ħaġa illi rridu nippruvaw niksbu. Irridu ntejbu il-mobilità professjonali, irridu naraw xinu ma' rekwiżiti għal ċertu professjonijiet. Forsi rridu naġġornaw il rekwiżiti ta' taħriġ minimi u rekwiżiti għal ċerti professjonijiet. U għalhekk dawn il-kundizzjonijiet minimi illi jinsabu hemmhekk u forsi ilhom hemmhekk forsi madomx validi liktar jekk huma bazati fuq ċertu kriterji li huma antiki marbuta ma' bosta riformi illi seħħu fil-sistemi ta' edukazzjoni nazzjonali u sistemi ta' taħriġ nazzjonali fl-istati membri forsi jridu nirrevedu dawn ir-rekwiżiti, dawn il-kwalifiki għal ċerti tip ta' professjonijiet. Fil-qosor. Nistgħu nitkellmu wkoll dwar il-kwistjoni ta' taħriġ kontinu professjonali. Irridu naħdmu biex aħna insaħħu, intejbu dan l-aspett partikolari. Nixtieq insemmi xi strumenti li diġà issemmew mir-rapporter. Hija tkellmet dwar l-opinjonijiet tagħha u dwar is-sistema tal-informazzjoni tas-suq intern. Din tista' taħdem biex tindirizza l-każijiet li jiġu mresqa, trid tiġi aktar żviluppata imsaħħa u għandha bżonn ta' riżorsi umani u aktar mezzi finanzjarji biex tittejjeb. Imma nistgħu ntejbu aktar, forsi trid issir xi ftit aktar proattiva. Dak li għandu xaqsam it-trasmissjoni tad-dejta. Iżda aħna fiduċjużi illi din is-sistema hija relevanti l-mekkaniżmu tal-allerta jiena nappoġġah bisħieħ u nappoġġa dak li qalet ir-rapporter irridu naħsbu dwar mekkaniżmu ta' allerta. Naraw hekk irid ikun ibbażat fuq id-direttiva dwar is-servizzi jew xi ħaġa oħra ma nafx. Imma din hija xi ħaġa li hija kruċjali l-iktar għall professjonisti fis-settur tas-saħħa u l-organizzazzjonijiet kollha li ntqajna magħhom insistew fuq dan. u wkoll dwar il-ħtieġa illi inħarsu is-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi b'mod partikolari il-pazjenti issa dwar il-karta professjonali. Jina nifem, jina naqbel mal-mistoqsijiet kollha li tqajmu hawnhekk. U ta' bilħaq Bosta mistoqsijiet huma marbuta mal-vjabilta, mal-ispejjeż u mal-valur miżjud reali illi tessera karta professjonali bħal din tista' tirrappreżenta. Ovvjament, ikun interessanti li naraw ir-riżultati tal-istudji pilota li kien hemm. Iżda jiena nħoss illi minħabba li bosta professjonijiet diġa huma proattivi f'dan il-qasam ħafna professjonijiet infatti naltqajt ma' nies illi huma lesti illi ikollhom dan il-passaport din il-karta professjonali. U għalhekk aħna qed nistaqsu dawn il-mistoqsijiet relevanti li diġà ġew solvuti minn bosta professjonijiet. Nistaw naraw din ħtieġa allura li dan kollu impoġġu fi strument li ovvjament irid jimxi id fit ma' sistema ta' database li affidabli li l-awtoritajiet fi stati membri tagħna jridu jżommu aġġornata fuq bażi permanenti. Iżda li l-in minn bosta mistoqsijiet jekk iridux nitkellmu dwar eh, karta manjetika jew inkella forom oħra. Apparti dawn id-dettalji Naħseb illi aħna ta' bilħa fimna jew għall-inqas il-grupp li qed nitkellem fismu jien li aħna fimna li din xi ħaġa li ta' bilħa neħtiġuwa ta' bilħaq irriduha għalissa tqarribna lejn Ewropa taċ-ċittadini. Il-kol qed nippruvaw insaħħu din l-Ewropa taċ-ċittadini u dan ser ikun messaġġ sinjal ċar illi hija xi ħaġa li aħna tassew neħtiġuha bħalissa ċ-ċittadini tagħna. Irridu nurwhom biċ-ċar illi jeżisti teżisti din il-libertà ta' moviment, din il-mobilità li qed joffrilhom dan il-proġett Ewropew. Jiena iżda konxa li aħna neħtieġu ċerti garanziji u rridu nifukaw aktar fuq l-arfin iżda bosta professjonijiet diġa huma lesti biex dan jħadnuh. Mistoqsijiet leġittimi illi ġew imqajma jiena ma rridx li dan dawn il-mistoqsijiet ikunu ta' xkil biex aħna nagħmlu progress Għalix forsi qed niprofaw nkunu wis perfetti u marriċ illi neżitaw hawnhekk. Dwar dan il-proġett ġenerali li l-kol favorih. Nixtieq għal darbohra nirringrazzja li rapporter. Grazzi ta' sew ta' dan id-dokument ta' ħidma illi qed jiffoka fuq il-kwistjonijiet ewlenin u jina rrit illi nkomplu għaddejjem din id-diskussjoni u nisimgħu l-opinjoni tal-xedu rapporter l-oħra, grazzi. Grazzi tassew. Kellim li mess. Merci, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord, je voudrais... Venio. Grazie, President. Jena nishtiq nirringrazzja lill-Emma McClarkin tal-ħidma tagħha l qabel kollox. Hija resqet mistoqsijiet tajbin ħafna u aħna għandna ħafna mistoqsijiet dwar din il-kwistjoni jiena jidilli lill gruppi kollha jaqblu dwar ħafna kwistjonijiet marbuta ma' dan. Il-kollega Franċiża tiegħi semmit din is-sistema perfetta, iżda sistema perfetta fil-verità ma teżistix. F'dak li rigwardani din waħda mill-proposti ewlenin għal mandat parlamentari tagħna. U hija kwistjoni ewlenija għal ġejjini tal-Ewropa wkoll maħniex se naslu għal riżultati mill-lum għal u lanqas sal aħħar ta' wissu meta jkunu ġew infass l elementi ma hija proposta ewlenija hemm aktar minn 4000 proposta Hemm aktar ma' 4000 eh, professjoni li hija regolata u għalhekk fatlin ħafna x'naqtfu fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kwalifiki irridu ikun hemm xi livell minimu għall-inqas ta' armonizzazzjoni. Huwa importanti li niżguraw li professjonisti kollhom mobilità, ikunu jistgħu jiċċaqalqu biex il-kumpaniji tagħna jkunu dinamiċi. Dan huwa it-tieni pilastru fis-suq intern huwa meħtieġ ukoll fil-rigward tal-konsumaturi. Il-konsumaturi għal bosta snin issa ilhom jgħidulna illa illi jridu aktar Ewropa, Ewropa ħjar f'dan il-qasam. Għaliex inkella fejn l-opinjoni pubblika jekk aħna ma jirnexxinniex intejbu l-Ewropa għaliex hemm spejjeż involuti iżda jridu narawhom bħala investiment għal ġejjin imma jew inwarbu dan il-punt għalissa. Jekk dwar din il-kwistjoni ma jirnexxinniex niksbu xi ħaġa illi permezz tagħha nkunu nistgħu nagħmlu progress e, biskadenza b'kalendarju ċar fi żmien 20-25 sena, jekk dan ma jnexxinniex nagħmluh, mela allura ser nkunu qegħdin nitilfu waħda mill-fażijiet ewlenin fil-binja tal-Ewropa. Għalek għanna responsabilta kbira x'nerfa fuq spallejna unek u jina grat ħafna fil-konfront tal grata ħafna fil-konfront tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. kien hemm taħsib transkonfinali u l-Kummissarju dalli għatlu li rridu nkunu ambizjużi meta nitkellmu dwar il-mobilità. Iżda din l-ambizzjoni ma kienitx hemmhekk u għalhekk kiena eh, grata ħafna fil-konfront tal-Kummissjoni għaliex fil-Parlament u fil-Kummissjoni u nittama l-Kunsilli jissieħeb magħna wkoll aħna għandna din il-modija ambizjuża imma realistika illa illi ser ittejjeb l-effettività tagħha billi tiffaċilita l-ħajja, tagħmel ħajja aktar sempliċi. Nasab kulħadd jaqbel dwar dan iridu aktar sempliċità, aktar trasparenza, aktar effettività biex niżguraw illi konna aktar garanziji għal professjonisti tagħna, għal konsumaturi. U dan irrid isir madwar l-Ewropa kollha, mis se tkun xi ħaġa faċli iżda. U jiena għalhekk nixtieq nifoka fuq punti ewlen jinferidu niddiskutu l-affarijiet jiena grata ħafna lejn is-Sinjura McLarkin għaliex hija uritna li hija l-esta li taħdem magħna. U fost il-punti li nafukaj dwarhom hemm l-armonizzazzjoni tal-rekwiżiti minimi tat-taħriġ. Naħseb li hija xi ħaġa kruċjali illi l-istati membri jimpenjaw ruhom biex jikoperaw fuq bażi aktar dettaljata biex flimkien jaslu għal livell minimu ta' rekwiżiti ta' taħriġ. Apparti minn hekk hemm bżonn ta' rekwiżiti marbuta ma' taħriġ li għaddej palissa. Issa dwar dan it-taħriġ jekk wieħed ser ikun qed jipprattika lil hinn minn pajjiżu għandu bżonn ta' ċertu taħriġ lingwistiku wkoll. U għalhekk jiena nkun grata jekk aħna nkunu nistgħu indaħlu l-esperjenza professjonali wkoll. Diġà hemm mobilità li għaddejja bħalissa. Anke jekk din mhijiex abbażi ta' taħriġ illi huwa taħriġ dettaljat. Iżda hemm esperjenza professjonali li trid tiġi konsidrata wkoll trid tkun parti mill-CV ta' dak li jkun. Irridu naraw x'jgħid il-proċess ta' Bologna. U dinja kwistjoni ewlenija li ħarġet minn respons li kellna fejn din l-idea ta' 28 sistema Ewropea li tista' tirbaħ fuq is-sistemi nazzjonali sa fejn nafjien minn ngħid li din hija kwistjoni daqshekk komplikata u rridu naraw għalhekk fejn jistgħu jaslu l-affarijiet hawnhekk. Issa dwar l-armonizzazzjoni fit-taħriġ aħna wkoll irridu nitkellmu dwar l-aċċess parzjali, partial access, u l miżuri kompensatorji. Meta nitkellmu dwar l-aċċess parzjali, jiġifieri il-forniment ta' servizzi fuq bażi temporanja, nistgħu nitkellmu dwar kodiċi ta' kondotta mtejba li tkun fl-istati membri kollha, iżda rridu noqogħdu attenti ħafna u hawnhekk l-affarijiet ikkomplikaw xi ftit ruhom. Meta nitkellmu dwar aċċess parzjali, jista' jkolli qed nitkellmu dwar frammentazzjoni tas-suq, irridu noqogħdu attenti ħafna għaliex dan jista' joħodna fid-direzzjoni opposta ta' fejn irridu naslu u l-kollega tiegħi għamlet sew illi ikkwotat l professur Monti hawnhekk irdu noqogħdu ħafna attenti. Irridu navanzaw hawnhekk, irridu nanalizzaw dan bir-reqqa. Issa s-sistemi konġunti jridu jimbnew. jina ser nitkellem mal dwar dan għaliex il-ħin qed itir u hemm bosta kwistjonijiet li għad irridu nitrattaw dwar il-pjattaformi komuni issa. Għal darboħra oħra rridu nżommu f'moħħna l-armonizzazzjoni meta aħna nistabilixxu dawn il-pjattaformi komuni skont id-direttiva tal-2005 artikolu 5. Fl-opinjoni tiegħi din hija xi ħaġa illi biex issir neħtieġu li jkun hemm ftehim miflux fost l-istati membri dwar ir-rikonoxximent tal- -rikonoxximent tal kwalifiki professjonali. Diġa hemm sistemi fis imma rridu nafanzaw aktar. Dawn jinsabu hemmhekk huma ewlenin iżda mhumiex jaħdmu kif għandhom jaħdmu fl-opinjoni tiegħi. Intom tafu illi dawn huma kwistjonijiet ewlenin aħna irridu niżguraw illi il-professjonisti ikunu jistaw jiċirkolaw b'mod liberu. Kunem hemm effettività u trasparenza, iżda semplifikazzjoni wkoll. U għalhekk għaliex ma noħolqux karta għal professjonisti Ewropea. Għabbażi volontarja ovvjament. Issa din tista' tkun għodda li tkun ta' siwi għall-Ewropa u tatina valur miżjud diġà kien hemm xi proġetti pilota illi ħadmu ħarir kien hemm progress fil-qasam mediku l-inġiniera wkoll. Kien hemm xi accountants illi kellmuni dwar il-ġimgħa l-oħra ma huma Avolja ma tantx avanzaw dwarha rikonoxxew illi rridu jaħdmu aktar dwarha. L-awtoritajiet lokali, nazzjonali wkoll irridu jaqdu dmirhom. Professjonisti f'kull qasam irridu jinġabru flimkien u naraw il-kwistjoni tal-iskadenza l-implementazzjoni, hemm il-kwistjoni marbuta mal-aġġornament ukoll il-konfidenzjalità tal-informazzjoni. Is-Sinjura Meklar kien tkellmet dwar il-kwistjoni marbuta mal-karta mal-sistema ta' appoġġ elettronika jew inkella bażata fuq il-karti. Jiena naħseb li l-iktar sistema sigura tkun waħda elettronika. Din tqajjem kwistjoni marbuta mal-ispejjeż ovvjament, illi diġà semmi din kwistjoni. Jina nemmen ħafna f'dan. Jekk nitkellmu ma' ċittadin medju, mhux biss il-professjonisti, imma l-aktar iż-żgħażagħ illi jafu li l-mobilità ser tkun mandatorja għalihom jekk huma jridu li kollhom karriera huma jridu jaħdmu barra minn pajjiżhom iridu passaport professjonali huma jgħidu illi jekk jien nixxina niksbu dan din tkun xi ħaġa tal-ġen, xi ħaġa tajba qed naħsbu dwar iż-żaża bejn 18 u 30 sena. ħafna minnhom ser iqattaw ħafna ħin barra minn pajjiżhom biex jirnexxu fil-karriera tagħhom irdu naraw x'inhu ma il-kwalifiki f'kull stat membru pajjiżi jinsab xi ftit lura hawnhekk. L-edukazzjoni m'għandniex naraw bħala xi ħaġa li timponi l-ispejjeż hija investiment, investiment soċjali u importanti. Aħna Irridu naraw kemm jista' jiswilna dan imma rridu nagħmlu skont il-professjoni u bażi volontarja nistgħu nieħdu tal-imiet minn proġetti pilota illi kellna. Iżda jew nasu dwar perjodu minn 15 sa 20 sena mbagħad naraw x'ikunu ċifri jew ma naqtawx qalbna. Għandna triq diffiċli qudiemna. Mhux ser tkun triq faċli ser niltaqgħu ma' ħafna problemi, iżda rridu nistabilixxu mira rridu naraw il-kalendarju ser ikun l-ispejjeż u evalwazzjoni regolari għandna bżonn ta' viżjoni Ewropea tas-suq taċ-ċittadini tagħna u tal-professjonisti ovvjament. U dan kollu għandu jsir fi spirtu ta' armonizzazzjoni. Jekk aħna nexxinna nilħu ftehim dwar dan u jiena ċerta illi ser nilħu dan il-ftehim minn dak li jettu intom, l-ambizjoni tal-Kummissjoni il-Kummissjoni fl-ambizzjoni tagħha kollha hija lesta li taħdem magħna u aħna grati dwar dan. U dan se jippermettilna biex aħna naqdu dmirna bħala membri tal-Parlament Ewropew. Għax aħna ma rridux li tkun il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea illi tistabilixxi il-liġi minħabba numru kbar ta' appelli. Grazzi tassew. sew contribution. Uh, I would say, though I would say that I think the Commission is... Grazzi tal dan il-kontribut, uh, bizzjus tijak, u aħna tassew kontenti, jeliet namlu għonek dan il-komitat, il-komitat eh, kolla li ħna involuti maħħom, għonek dan il-rikward, għaxan diskutu dawn l-affarijiet u koll ehm, din il-darba. Jina kon ġenerus ma l-kollegi din il-darba. U Nisqalek persi konġener Rose bil-kellima, sistax kien proġett importanti, issa rridu nżomu naqaf il-qosor. Issa, eh, morru għal-kellim li jmessi, dispjaċini illi eh, l-rapporter msax ikun hawnhekk, s l rapporter msax ikun hawnhekk u jiena naħseb illi dinja bażi b'tajba ħafna diskussjoni għal-rapport eh, x'dan jista' jwassal għal proċess ta' konsultazzjoni. Il-proġett identifika serje ta' prioritajiet li huma msejsa kollha fuq dawn. Hemm ħafna ponti ta' importanza kbira. Nawenna semplifikazzjoni. Hemm lok għal ċemplifikazzjoni l-informazzjoni tal-proċeduri li għandhom jiġu mwet u għandhom ikunu iktar mainstream u il-publikazzjoni jgħidha b'mod ċar ir-regoli ta' pubblikazzjoni u partijek fuq il-mobilità aħna rridu nevalwaw kemm xira u kemm tajba sistema ta' stqarrija. Aħna din nħarsu lejn is-sistema lejn possibilità li istqarrijat tista' nistgħu nimlewha fuq l-internet jew e email. Mbagħad il-konximent madwar id-dinja tal dikjerazzjoni għal xejn ili jkun awtoritajiet reġjonali li ma illi jiddu jarfuwa jew rikonoxxu apparti, ġin komplika l-ħajja għal ċittadini kollha li qed ifittxu l-mobilità. Aħna rridu nsibu soluzzjonijiet biex jiffaċilitaw migrazzjoni minn sati membri regolaw mhux li ma jregolawx. Ħafna professjonijiet eh, palissa eh, li eh, għalissa aħna rridu inkonna regolament f'dak li huwa eh, s saħħa tal-konsumatur, s saħħa pubblika u raġunijiet oħra leġittimi. U aħna nistgħu niddiskutu wkoll rigward tliet snin ta' esperjenza professjonali imma eh, eh, kollega tiegħi Yemen illi aħna u għajnin għadajna il-livell ta' servizzi u l-kwalità servizzi nipprovdu. U wkoll il-kwistjoni ta' kumpens taħt is-sistema ġenerali jew lotja ta' aċċess parzjali għal ta' kompens dan huwa mhux proporzjonat skont il-ġurisprudenza u stati membri eh, għandhom finmi differenti u sistemi differenti forsi għandna bżonn linji gwida eh, fuq l-autoriti kompetenti differenti fil-vari stati membri. Kollega tiegħi ma kienx entużjast rigward l-aċċess parzjali, ovvjament dan jista' jaħdem imma dan it-tip ta' ċess parzjali mhuwiex tajjeb għal dawk il-professjonisti fejn tip ta' separazzjoni mhix possibbli jew fejn is-saħħa pubblika u saħħa jew l-ħarġa tal-konsumatur huma involuti. Rigward is-sistema eh, is-sistema li għandna aħna bżonn rekwizit eh, minimu ta' taħriġ. U aħna nixtiequ naraw approċċ batat fuq il-kompetenzi u mhux biss ċertu ammont ta' sijat ta' taħriġ fuq ċertu suġġetti imbagħad is-secondment tal-modules ta' taħriġ jistgħu jkunu differenti. Jista' jkun hemm aġġornament permanenti ta' dan il-ħtiġiet ta' taħriġ u nistgħu niktar effessi fuq iżvilupp ehm, professjonali. U biex insaħħu il-fiduċa fis sistema l awtoritajiet kompetenti u għal professjonisti u konsumaturi se timmembri għandhom jaċċertaw iktar trasparenza u komunikazzjoni aħjar dwar il-kontenut tal-kurrikulum. Christian Bussoj jemmen illi l-użu tal-IMI għandu jkun ta' bil-fors u li għandu jintuża sabiex ikollna l-allarm li jitniet meta dak li kuma jistax jipprotika aktar jew ġi sanzjonat f'stat membru u dan huwa importanti ħafna għal professjonisti għas saħħa għax li dawn ma jaqgħux taħt servizzi dwar direttivi u dik li dwar servizzi u li ma jaqgħu għandhom bżonn din it-tip ta' sistema. Rigward jekk apparti jekk il-karta professjonista jkun kwistjoni importanti, Krister Buzojn huwa jaqbel ma dan it-tip ta' karta laqwa li għandha valur miżjud għal professjonisti dba taħt il-rikonoxximent awtomatiku li jaħdem dan il-mod jista' jkun ma jkunx dan il-valur miżjud u dan għandu jħoloq kalb f'każ biss fejn dan il-proċess jista' jidku jiġi iktar faċli. Pereżempju inġiniera diġà għandhom esperjenza li dan ir-rigward u f'dan il-qasam jider li jaħdem tajjeb. Għal-Kommissjoni però għandha tagħmel evalwazzjoni tampat u toħroġ b'evalwazzjoni ta' kol. ukoll. partijek il-kard għandu jkun volontarju iżda wieħed għandu jkun mandatorju eh, li il-professjonist jaċċetta inkella eh, inkella l-autorità dan il-kard iġi indajjef mill-bidu Aparti jekk dan il-kard għandu jitrabat mal-IMI u għad indirizza l-kustjoni ta' informazzjoni tal-karta skont u jtikun hemm sistemi li jivvalida u jaġġorna. Grazie ti President, u nawguraw l-għalf mm, fej għandha malajt sur kustjon bużu president. il kallim li jmiss. Iva, grazzi il-rapporter għal dan il dokumenta ta' ħidma, naħseb li appunta tluq tajab ferm għalina l-koll għal xolna u naħseb li jinti ksibt bilanċ tajjeb bejn dak li huwa importanti li jiġifieri u għal intejbu il mm, mobita għal tal-ħaddima kif ukoll intejbu il-sikurta pubblika u s-saħħa pubblika. U jina Naħseb li jkun sens qawwi f'din is-sala biex dan iseħħu naħseb interessa il-mistoqsijiet relevanti u l-prioritajiet dwar l-implementazzjoni, simplifikazzjoni, l-aġġornament, is-sikurtà, is-saħħa. U meta inti tkellimt dwar il-kard, karta iva, naħseb li importanti ħafna li aħna naslu għal offol sustanza ta' dan il-karta. Eżattament kif għandha taħdem U dan jisraħ kollu fuq is-sistema ta' wara dan il kard Għandek raġuni li tagħmel dawn il-mistoqsijiet. U aħna bejn ix-shadow serri ikollna marru pass l-iktar lilin flimkien forsi mal-Komissjoni biex naraw esattament kif se taħdi jaħdem dan il kard Mbagħad hemm xi punti addizzjonali eh, li hemm ħafna li l-istema diġà l ħansemmi xi fajt addizzjonali aħna għarridu noqogħdu aktar attenti, pereżempju iktar preċiżi fuq di tal-partial access tal-ċess parzjali li semmew ukoll xedew oħrajn għax inti ah, jimta fil dokumenta ħidma imma ma eżattament x'għandna nagħmlu bil-problemi għandna nipprobixxuh fis-settur tas-saħħa jew x'inhu lan tagħna hawnhekk x'inhi l-problema li għandna nsolvu. It-tieni ħaġa fuq il-dawk il li jħorġu l-awrejat il-ġodda. u xin permettu dan nis li kollha mobilta. U eh, forsi dan se naqduh mal-youth on the move, għax hemmhekk eh, dan jħaddan l-idea li jkollok l-ewwel xogħol tiegħek f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad għandek l-aġġornament ta' sistema ta' rikonoxximent awtomatiku. Il-karta semmejta diġà il-ħams punt il-lingwa Inti semmejt kodiċi ta' kondotta bħala forsi soluzzjoni. Iżda nasab għandhem bżonn dispożizzjonijiet ħafna iktar stretti. Speċjalment meta huwa marbuta ma' sikurta u s-saħħa. Ma nafx eżatt mhux nistgħu nagħmlu, ma nafx jekk ħarġitx ħarġ bil-soluzzjoni tajba, ma importanti ferm li nazzekkawha din. Mbagħad dwar punti ieħor li ah, jien għandi ħafna emails eh, minn Eh, professjonijiet differenti u naħseb li jidun qodu attenti meta dawn ma jirġux rikonoxxuti f'stat membru. Għax imbagħad tiġi naqram ċajpra l-biċċa. U diffiċli li twedhom illi kulħadd jista' jiġi inkluż. Irridu din nistudjawa sew U l punt, il-ħtiġijiet ta' edukazzjoni, naqbel ma' Sinjor Renju, aħna għanna bżon iktar kooperazzjoni dwar il- il-ħtiġijiet ir-rekwiżiti minimi li ma jaqirdux sistemi differenti tal-stati membri dwar tas tal-edukazzjoni tagħhom imma jekk aħna rridu mobilità aħna rridu bażi minima minn biex bekk nkun se nkomplu nibnu fuqu. U grazzi l-kol tal-kooperazzjoni ta'kom naħseb li nistgħu nagħmlu xo l tajba sewa unnek. Grazzi. Uh, thank you, Chairman, and thank you to the rapporteur. Uh, our shadow, who is Mrs. Uh, Svensson, is not here today, but I am sure she will be coming back. Eh, grazzi um, u koll uh, shadow ma setax tkun hawnhekk imma ħad titkellem fuq dawk dak kwistjonijiet kollha żgur tal lingwa, il-kwalifiki. Uh, dan kollha l-affert li semmew illum imma l-idea tagħna ħajkunu riflessi fir-rapport, ġifi sinja versa se tiġi lura rapporter personalment iktar qudiem. Tajjeb mela naħseb istanna ħin għal xi kontributi jew tnejn qabel l-10 għandna Sinjura Styler fuq il-lista tiegħi jew xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Le, mela Sinjura Styler. Mbagħad isur teacher. Grazzi. Tizzina Styler, grazzi reporter u Shadows. Jina naqbel bisieħ ma dak il intqal. Jina naħseb li kustjani tal-karta professjonali u l-ideja ta' valwazzjoni ta' impatt. Naħseb li dan nisan il-qawa b'xi mod. Jina irrid nisħaq il-fatt li l-lingwi eh, huma importanti. Il-Kummissjoni taf kif qed titratta l-kwistjoni differenti l-istati membri qed jitrattawhom forsi hemm min qed jitratta aħjar minn ħadd ieħor, forsi hemm min qed jitempreta regoli differenti. Um, nifrit nifoka fuq ħaġa waħda, pereżempju hemm min kellem dwar ir-rekwiżiti minimi. Xi saw ngħidulhom pereżempju fuq id-dentisti? Jien din hija kwestjoni. Jiena naf jitkellem dwar pressjoni medikali ħafna eh, fil-mod ġenerali, ma fuq dentistrija Imma, per jkollok sekolokrat jista' jikkwalifika ta' tabib. U mbagħad jikollu kwalifika ta' dentist li jista' bat jipprattika din is-sena u din il-professjoni f'pajjiżi oħra. mingħajr ma fil-fatt għandu taħriġ għad-dentist. U din importanti ħafna għal dik li għas-sikurta. U għalhekk nixtieq inkun naf jekk kienx hemm xi tip ta' evidenza minn tal-Komissjoni li ġarbu biex jaraw kif fil-prattika din ħaġa tal-kwalifiki eh, u kif jiġu rikonoxxuti eh, kif dawn ser jingħata lilhom il-dawn il-professjonisti dan huwa dibattitu li ħollu jorbot fra mill-aħħar biex naraw eżattament kif ħaj minaħan niksbu il-mobilità biex dak li kun jista' jaħdem mod ħieles fl-istati membri ma fl-istess ħin iridu naraw is-sikur ta' qedem meħk għaċ-ċittadini tagħna, grazzi. Uh, thank you, Mrs. Tyler. Right. Um, I don't see anybody else wanting the floor, um, so... Grazie, ma jidri maħat iktar li xie jitkellem, għalek nishti li nisimaw xie kommenti. Mr. Thatcher. Grazzi, grazzi, Signor McClarkin, għal dan il-dokumenta ħidma eccellenti. Erba kommenti. Palma qalu ħafna MPs. Dinja waħda mill-inizjattivi li waħda mill-prioritajiet tas-suq wieħed, tas-suq wieħed. U li konna din il-priorità huwa hija kwistjoni tal nimponu timetable fuqna wkoll. Jiena grat ferm tal-xogħol tal-MPs kollha f'dan id-dossier fil-Green Paper sabiex nkustaw meċa l-qoddim, xin isħa u kol il-Konsil ta' Kompetitivita der jiddiskutu dan il-fajl fit-8 ta' settembru. It-tini kumment li xieq nagħmel huwa dibattitu dwar in-numru ta' professjonijiet um, li huma regolati. Din hija diffiċli. Għaliex il-mistoqsija li aħna għamilna fil-Green Paper mhuwiex dwar biss in-numru imma x'tista' tagħmel id-direttiva attwali biex tindirizza. U jekk inti għandek din id-diskussjoni, E, u kajkollok din diskussjoni ma tħares lejn il-Green Paper biex tarra ta' meċet jiex uġġerixi mod indirettu kolet jgħajmu per esempio kustinijiet ta' aċċess parzjali li huwa konċett li nistgħu nużaw biex nelbu dawn il pizijiet sproporzjonati imma kollu l-kustjoni fuq l-edukazzjoni u taħriġ irregolat ġifit namel rabta bejn iż-żewġ suġġetti. It-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa dwar l-IMI Hawnhekk għan nitkellem dwar punt F. L-IMI palissa ma jissemmix fil-direttiva tal-kwalifiki professjonali, imma tidu tifmu li qed taħdem, qed tiġri u sal-2012 mista jkun hemm biss numru limitat ta' professjonijiet limitati li ħajkunu koperti bil-INI, imma ir-regolamenti kollha din iġaġir stati membri qablu fuqha. Issa naddu għal punt, l-erba raba punt, għax u importanti xi għax għandu xaqsam dan, li għandu xaqsam għal European Professional Card. Il-Komissjoni però ma tiċ li kolla din il-karta biss għadċittadini ċittadini għanda li bieċa karta eh, karta l-plastik u għaddej kontent li għax jaqbatu jgħid isma' s naħdem mal-Komissjoni għandu dil-kart. Le, mux ek l-idea, l-Green Paper u konkret u x li t isir fil-Parlament Ewropew għal qed ngħidu nagħmlu rabta bejn l-IMI bejn is-sistema tal-IT li qed jappoġġa din il-karta professjonali għaliex din hija soluzzjoni għal ħafna mis mistoqsijiet li qegħdin tagħmluli. L-IMI huwa finanzjat mill-EU. Aħna nafu x'inhuma l-ispejjeż. Hemm strateġija ta' twessih ta' estensjoni li aħna ippreżentajna f'Martu għal-IMI. Ġifieri, tidu taraw żewġ elementi fl-imkien. Ma nemminx illi la jemmaj hija soluzzjoni għal dak illi aħna suġġerejna għal Green Paper. Aħna suġġerejna li min għandu din il-professional card irrid ikollu rikonoxximent awtomatiku li minn flok tliet xhur idum ġimatej. Jekk hija rikonoxximent taħt is-sistema ġenerali mela il-periodu ta' żmien m'għandux ikun erba' xhur imma xahar jekk xi ħadd hija jaċċetta l-mobilità temporanja għandna jew inqas dikirazzjoni jew ebda dikirazzjoni. Din hija dak li aħna rridu, dan konna ċar ħafna dwaru. Naħseb illi dan jagħmel sens mingħajr ma f' informazzjoni għall istati membri qegħdin jospitawhom billi jibżaw li s-salvagwardi mhux se jkunu jgħoddu aktar. Imma s-salvagwardi jiġu permezz tal-IMI u jiena kif semmejt l-IMI tiddu tiddu issa taċċettaw illi issa qed isseħħ Imma jekk intom isserħu biss fuq l-IMI biss, mela ħanamlu zbal strategiku fid-dolba ta' kollu għaliex l-IMI u hija xi ħaġa illi trabwa mill-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Mhijiex xi ħaġa li aċċessibbli għal professjonisti, għal ċittadini aħna ma rridux dan fil-fatt għaliex dan seri jimmina l-IMI imma x'benefiċċi jista' jieħu ċittadin mill-IMI jista' jkollu rikonoxximent iktar maġel għaliex ta' membri ikunu jistgħu jikkomunikaw bejnietom mod aħjar, mod iktar maġel. Aħna fil-fatt irridu niżviluppaw għodda li aħna ħansemmu European Professional Card għax huwa hija xi ħaġa li hija imsemmija u magħrufa mal-istati membri kollha u konċetti li jifmu l-Unjoni Ewropea. Ah, u nixtieq li intom tqisu dan ix-xogħol kollu, diskussjonijiet li għablu l-erba' gruppi u aħna lesti illi niddiskutu esattament x'jista' jagħmel dan l-IMI flimkien ma' karta professjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. Mod partikolari tal-li spiegajtinna il-vizjoni tiegħek dwar kif it-teknoloġija U l-kooperazzjoni ejn ma nimxu l-qoddim u din hija ħaġa li trid tkun ċara ħafna il fizjoni tiegħek ta' direttiva għalina hija importanti ħafna u wieħed mid-dossiers ewlenin il qegħdin naħdmu fuqhom. Għalhekk għandha trid tkun direttiva li tantiċipa l-ġejjieni u tħares lil qudiem u din hija ħaġa wkoll li ħarġet mill-kollegi kollha dal-għodi kif ukoll mir-rapporter li tatna sfond tajjeb hemmhekk tax qed jiġri. Nasab nindu ngħidu li bix-xogħol illi sar issa qegħdin fil-fatt nieħdu frott tiegħu qegħdin naraw il-frott. Sinjura McLaughlin, inti tiġa konfermajt ilna il-kalendarju ma ma nafx hekk hemm xi punti li tixtieq tikkonkludi fuqhom qabel ma nagħlqu sessjoni. Iva, grazzi, grazzi għal kontribuzzjoni tkollha tagħkom dalodu tassew kont informati tajb dwar is-suġġett u impenjati. Nittama illi jirna xienna naħdmu sabiex namlu differenza b'din ir-reviżjoni. Nirringrazzja li rappresentant tal-Kommissjoni hawnhekk vera ħdimna tajjeb flimkien nittama nibqgħu nieħdmu tajjeb. Ġifin minn tix qed immaġin li dinha tkun kard ta' vera sewwa. Għaliex aħna pereżempju fil-Unita għandna liċenzja tas-sewqan illi suppost hija tieħu post iċ ċertifikat tal fuq karta li għanna, ma jekk ikolli bżonn nuża liċenzja xi raġuni oħra xa tgħid ikolli ċ-ċertifikat il-karta biex um, nużawha mal-kard għaliex fir-Ranjuni ta' m'għandniex il-database biex il-kard tkun biżejjed. ċertajt ukollna ċertifikat, ġifiri din hija xi ħaġa eżempju perfett illi meta xi ħaġa tiġi introdotta bħala soluzzjoni perfetta ħafna drabi ma tkun perfetta xejn. U iva, hemm bżonn nħarsu lejn problemi fl-istess ħin għandna l-koll direttiva tal-ħarsin tad-dejta issa li qegħdin tiġi studjata anke biex ikun hemm żvilupp fil-qasam tal-kwalifiki mill-lat ta' protezzjoni tad-dejta. Hemm bżonn issa li naċċertaw li l-żmien tal-proċess jeqsar, irridu naċċertaw li jkollna sistema tajba u naħseb illi għandna naħdmu ħjar blajem ma jisa biex ikun hemm kooperazzjoni bejn l-Istati membri u nippermettu li jkun hemm mobilità. Nirringrazzja lil Sebastin mis-Sekretarjat tal-Lajnuna kollha tiegħu u nirringrazzja wkoll lil eh, kull min tani pariru u nixtieq ninkomplu naħdmu flimkien. Grazzja ħafna ma' lissa nistennew li nerġgħu nkomplu b'dan id-dibattitu fit-30 ta' Awwissu. Biex ninkonferma d-dati l-oħra, ħajkonna videokonferenza mal-Kumitat tal-Bundestat fit-19 ta' Settembru jekk jirna xinna nħadmu teknoloġija kolla li hemm bżonn u jaf ikun hemm talbiet ukoll mill-parlamenti tal-istati membri. Jidu naraw fuq la professur McLaren wara li nikkonsidraw il-rapport ta' 30 ta' Għawissu l-eskadenza li mandiwa mbaħt mbagħad fil-20 ta' Settembru u l-votazzjoni ħassir fil-Kumitat f'Ottubru u fil-plenarja f'Novembru. Ġifiri għadin naħdmu tassewi tfit. Grazzi ħafna. Naddu issa għal voti. U qabel ma ngħaddi għal tal-aġenda, nixtieq l-ewwel nagħmel xi aħbarijiet. Għanna ħafna kollegi hawnhekk bħalissa li raħan ħamel l-aħbarijiet. L-ewwel nett fuq l-aġenda tal-lum. Iktar tard wara nofsinhar illum ħanibdu daqsxejn l-ordni tal-aġenda. Il-punti ta' sinjur Is-Sinjura Styler u s-Sinjura Van de Kamp il li jibdlu il xuxin ġifiri il diskussjoni fuq is-semestru Ewropew ħassir l ħabta ta' ħamsa u nofs, mbagħad is-Sur Van de Kamp ħajkollu diskussjoni f'sit qabel il-ħamsa. Mela, xi deċiżjonijiet li ħadu l-biraħ il-koordinaturi, speċjalment dwar l-allokazzjoni tar-rapporti. Ħanabdijhom malajr malajrax. Ovvjament il-membri kollha ehm, ħajjeħdu d-deċiżjonijiet bil-miktub wara li ġu approvati mill-koordinaturi, però Fuq ir-rapporti ġodda li ħanibdew naħdmu fuqhom l-ewwel net fuq il-European Standardization Directive li importanti ħafna. Is-Sinjura Komi kella għadda mivvota l-EPP dal-rapport process sarti rapport anzi ta' dan fuq il property rights, intellectual property rights ta' Mr. Kreutzmann, il-ħakun rapporter, imbagħad għandna numru ta' opinjoni importanti. Orphan West fl ħajħu opinjoni imma fuq il-protezzjoni tal-proprjetà intellettuali ħadd l grupp tal-ICR, regolament fuq l-ikel u tfal mar tal-LPP, il-rapport tal-roaming u kol mara l-LPP daħħa jkun importanti ħafna għandana kontribut importanti darba li għaddit, il-rapport annuali fuq l-iskorber tas-suq intern u koll għall PP l-istrateġija biex nsaxħu id-drittijiet tal- konsumaturi vulnerabli għall SND imbagħad opinjonijiet oħra drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru tal-alde il-rapport annwali tal-kompetizzjoni għall-ICR għall-ICR eh, l-istrateġiji għall l-ikra li jintrema għall pp il- li government as a spearhead għand l-assendi konsolidazzjoni tal-proċess ta' Bologna dan naf li għant interess għadna kif id-diskutajni ħajmrant li sijar għandina nistan narbtu ukoll ma' rapport ta' Sinja McClarkin. Corporate Governance Framework għalli PP il-rapport għal ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea l-2010 imrant l-assendi u il manti għal ma il framework għand l-Aldi, iġifiri hemm ħafna xogħol xi jagħmlu rapporters fis-sajf u nistenna mbagħad li fil-ħarifa jkollna perjodu kostruttiv immens. Mela. Issa biex nfarkakkom dwar l-importanza tal-forum tas suq waħdini. Ħankun qegħdin nisimgħu il-Ministru Polla wara nofsinhar illum però ħajkollna laqa fi Krakow mis sal-4 ta' Ottubru u s-sur Bazzor u oħrajn ġew Maħtura għamnek mill-kumitat fuq da' suġġett ħajkun hemm ukoll delegazzjoni ġifieri ħajkun hemm l-appoġġ tal-grupp. Imbagħad qegħdin nikkonsidraw ukoll missjoni potenzjali fid-Danimarka aktar tard matul is-sena. Untukom aktar informazzjoni l qudiem dwar dan tieħdu d-deċiżjoni ta' konsulaturi li tieħdu l-bieraħ aktar qudiem bil-miktub. Għanna żewġ voti l-lum, l-ewwel wieħed l-opinjoni tal-kontroll ta' perikli għal inċidenti maġġuri li jinvolvu sostanzi perikolużi. Ma nafx sinjura ħanz li tixtieq xtajt xi ħaġa qabel il-vot. Ir-rapport tiegħek ħan votaw fuq dal-waqt. Tixtieq tajt xi ħaġa? Skużani, President. Kont qed nitkellem ma' Andra hawnhekk fuq xi ħaġa. Nix ringrazzja Shadows kollha għal kooperazzjoni eccellenti. U nettama li rapport tiegħi jirrifletti l-aspettattivi ta' kulħadd għalhekk nirrakkomanda illi kuħat jivvota favorih. Okay.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 Dawk kontra maddix. Emenda sitta dawk favur dawk kontra għaddiet. Emenda seba ta' sinju Hanzlik dawk favur kontra għaddiet. Emenda tmenja ta' rapporter ukoll dawk favur kontra għaddiet. Emenda dissa ta' rapporter favur kontra għaddiet. Emenda 10 kienet emenda lingwistika, emenda 11 ta' rapporter dawk favur kontra għaddit. Emenda 12 ta' rapporter dawk favur kontra għaddit. Emenda 25 jaqa taqa naddu għal-emenda 26 ta' Sinjura Parvanova. U din hija żieda. Rapporter taqbel da' favur kontra għadda. Emenda 13 tar rapporter dak favur. Nasab li aħjar nikkontrollaw b'mod elettroniku hawnhekk. Ħan votaw fuq emenda 13 il-votazzjoni miftuħa. Sawa, votazzjoni magħluqa u għadda 20 favur 10 kontra. Mela, għaddu għal emenda 28. Din ta' Sinjura Irigoyen Perez dak favur kontra għaddit. Emenda 14 ta' rapporter kon, kontra għadda Is-Sinjura Paranova 29 f'kontra għaddit ukoll. Emenda 30 ta' Sinjura Parvanova favur kontra maddix. Emenda 15 ta' rapporter favur kontra għadda. Naddu issa. Għal-emenda 31 bħala zida mis sinjura Eriko Peres. Favur kontra għadda. Emenda 32 ġitir tirata, emenda 33 favur kontra għadda. Emenda 16 ta' reporter kontra għadda. Emenda 17 ta' rapporter, favur. Kontra. Għadda. Emenda 18. Emenda lingwistika. Emenda 19. Favur. Kontra. Għadda. Emenda 20. Favur. Kontra. Għadda. Issa fuq għannes wieħed kena numru ta' emendi li ġew irtirati u għalhekk nistgħu ngħaddu dritt tal-emenda 21. Favur. Kontra. Għadda. Emenda 2 favur kontra għadda. Emenda 22 kontra għadda. Emenda 3 kontra għadda wkoll. U dinna kienet zida naddu l-emenda 4 kontra għadda. Emenda 5 kontra għadda. Tajpus. Nasab issa b'mod elettroniku biex inkunu ċerti. Nivvotaw fuq l-opinjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa għal vot fuq l-opinjoni sħiħa. Votazzjoni magħluqa. U din għaddiet bi 32 vot favur xejn kontra proset. Grazzi ħafna, Sinjura Hanzlek. Nawguralek. U nittama li inti ħatkun qiegħda tifendi l-emendi tagħna fil-Kumitat tal-Ambjent ngħaddu issa għal opinjoni importanti għal Kumitat tal-Industrija fuq il-Common Strategic Framework għal finanzi tal riċerka u innovazzjoni għall unjoni Ewropea ngħaddi għal rapporter Signora Komi. Grazie President, qabel ma ngħaddi għal ngħaddu għal vod għal emendi jiena nishtiq Nirringrazzja Nirringrazzjakom tal-kollaborazzjoni ta'kom u xedu rapporter sul gruppi politiċi kollha. Jiena sodisfatta bil-ħidma li għamilna, għana provajna naqdu l-emendi kollha kemm huma u l-kontribuzzjonijiet differenti wkoll u dawn poġġejnihom f'kompromessi. L-emendi kienu bil-bosta iżda huwa suġġett importanti ħafna u għal-qalbna. Matul il-votazzjoni żidna emenda bil-fom għan numru 29 li ser naqra meta aħna nkunu qegħdin nivvotaw Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għaliex kienet ħidma importanti u wkoll eh, nixtieq nirringrazzja lil kumitat I3. E. Good, well thank you very much. Uh, Grazzi ħafna tal-li mexxejt din il-biċċa xogħol naqbel miegħek. Iva, kontent ħafna li hemm interess qawwi din il proposta daqshekk importanti b'mod strateġiku. Naddu għal votazzjoni. Emenda ta' kompromess numru wieħed dak favur kontra għaddit. Naddu għal daqstant għal tlieta l-ewwel parti. Tlieta l-ewwel parti votazzjoni miftuħa nifutaw mod elettroniku hawnhekk. Dana l-emendi ta' Sur Grek u Sinjura Rabti. Votazzjoni maluqa. U għaddiet bi 18 favur 13 kontra. Emenda 11 favur kontra għaddit. Emenda 6 votazzjoni miftuħa fuq 6 għaddit 17 favur, 14 kontra. Emenda 7 ta' Surgrak, favur, kontra, għaddit. Emenda 10 ta' Sur Fox, dak favur, kontra, maddiċ. Emenda 8 ta' sur Buzoj, dak favur, kontra, għaddit. Emenda 44 ta' sur Fox u tijaj u koll, dak favur, kontra, għaddit. Emenda 13 ta' sur Fox, favur, għan nċekja b'mod elettroniku fuq dan. Anzi le, tider li ma li ma favur, kontra, le, ma 15 ta' s-sur Rapti, dak favur, kontra għaddit. U l-14 għalek Naddu issa għall-emenda ta' kompromess numru 2 dak favur. Kontra għaddit. Naddu issa għall-emenda 19 ta' Sur Greg dak favur. Kontra għaddit. Emenda 20 ta' Sinjura Rapsi dak ħan votaw b'mod elettroniku il votazzjoni miftuħa fuq 20 votazzjoni maluqa maddiċ. tax kontra, 15 favur. Emenda ta' kompromess tlieta, dak favur. Kontra, għaddit. Emenda 22 ta' sinjor rabti dak favur. Kontra, għaddit. Issa għanna emenda ta' kompromess numru 4 u għanna votazzjoni maqsuma unek. L-ewwel ħanieħdu t test kollu mingħajr il-klim run by young people and businesswomen dak favur dak kontra għaddit. Issa il-parti tal-votazzjoni maqsuma dak favur kontra għaddit ukoll. Naddu mela għal emenda 29 issa. Emenda orali. L-emenda orali edha fil-istat tal-votazzjoni mek, signora Komja, ma fejn tispiega ħinna kieġbok, naħseb li ċara pjuttost. Għanna għawnek tipa grassa dik l-emenda orali. Tajjeb ma mela lejja nivvotaw fuq l-emenda orali, dak favur, kontra, għaddit. 29 taqa. U nivvotaw fuq 31. Dak favur. Votazzjoni miftuħa nivvotaw mod elettroniku, 31. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Għanna indaqs favur u kontra l ma taddiċ. 32, dak favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess numru 5, dak favur kontra għaddit u koll. Emenda 5 ta' Sur Grek u ta' Signora Rapti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal Maddiċ, 18 kontra 16 favur. Emenda 10 ta' Sur Buzojda, votazzjoni miftuħa fuq emenda 10. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kem xat ma, ma votax għad id-darba, ġi 17 kontra u 16 għalek ma għaddiċ. Naddu issa paragrafu 8 emenda 36 tas-sur Venjo. Il-votazzjoni miftuħa fuq 36. Il-votazzjoni maluqa maddiċ emenda 34 tas-sur Grek favur kontra għaddit. Emenda 39 tas-sur Grek dok favur kontra għaddit ukoll. Emenda 41 tas-sur Trianta Filidis, wieħed ħajvotaw issa fuq 41 mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 21 sa 13, 43 ta' sur Trenta fil-dis, votazzjoni miftuħa, vot elettroniku. Votazzjoni maluqa u ma għaddiċ, 17 favur, 17 kontra għalek ma taddix. 38 ta' sur 30 fil-dis, votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għawnek u koll zoġ voti ndaq sovru kontra lek ma taddix. Emenda 45 dak favur kontra għaddit. Emenda 48 dak favur kontra għaddit u koll. Sawa għaddu issa għal votazzjoni fuq l-opinjoni kollha kemmi votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuqa fuq l-opinjoni kollha. Il-votazzjoni maluqa. U għaddiet li ta' u 30 favur u astenzjoni waħda. Proset, Sinjura Komi u grazzi. Issa aħna rridu nsalħu fuq li tiddefendi l-opinjoni tagħna fil-Kumitat tal-Industrija, grazzi. Stay for the next item because Nittama li tibqa' għal punt li jmiss għaliex għandna presentation importanti ħafna għalikom. Umbat, ser ikonna wkoll il-ftuħ ta' diskussjoni misurrux Rochefort dwar la bosta opinjoni tiegħu marbuta ma' risoluzzjoni alternativa ta' tilwim. Nistaw nabbinaw it-nejn għal ser ikonna prezentazzjoni tal-istudju u kol l-istudju ta' sur Rochefort. U jina ser nistidnu biex jikkummenta dwar il-rizultati tal-istudju tijaw tixtiequ tħallu din il-kamra kif ġobkom għamlu dan bil-mod għaliex aħna nixtiequ nibqgħu għaddejjin. Dan huwa studju li qabadna aħna dwar ir-riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim l-ADR biex naraw kif jinsabu l-affarijiet bħalissa l-istati membri l-iskemi li qed jiġu offerti biex natukom sfond tarif ta' sfond li kun ta' għalikom dan huwa xogħol ta' tħejjija għall-istudju illi nafu illi l-Kummissjoni ser tkun qed tibatilna dal-waqt. Għanna parteċipanti hawnhekk minn Diġi Sanko. Is-Sinjura Russo tinsab hawnhekk. Tinsab ftit moħbija hemmhekk. Sinjura Russo hija karigata mid-dossier. U għalhekk aħna se nistinu biex tkellimna aktar tard. Dan huwa studju illi ġim ressa minn Civic Consulting, natikom merħba għandkom kopja tal-slide, ser ikonna wkoll prezentazzjoni tal-slide. Is-sur Alevert li huwa Managing Director ta' Civic Consulting għamel ħafna studju studi għal Parlament Ewropew u anke għal dan il-Komitat ser ikun qed imexxi din il-presentation. Għanna hawnhekk ukoll is-Sinjura Natigal, is-Sur Van Dyke, u Sinjura Rebecca mill-Civic Consulting u koll li ser ikunu qed jieħdu sem fil-preżentazzjoni. Natikom merħba jiena nistieden nistur għal-evert biex jatina il-preżentazzjoni tiegħu. Hekk jogħġbok. I was just asking whether you wanted the lights down for um, Tixtiequ li nitfu d-dawl biex taraw l-slides jew tistgħu tarawhom, jgħid il-President. Yeah, thank you very much for giving us the opportunity to present our Grazzi tassew tal-li tajtna din l-opportunità li nippreżentaw ir-riżultati tagħna llum hawnhekk il-preżentazzjoni hija magħmula minn tliet partijiet dwar l-iskemi tal-ADR ġewwa l-Ewropa għandna l-analiżi legali ta' tliet strumenti leġislattivi attwali tal-Unjoni Ewropea u mbagħad il-preżentazzjoni tal-konklużjonijiet tagħna dwar il-ħtieġa ta' strument legali fil-qasam tal-ADR. Fl-ewwel l-ewwel sezzjoni ser tiġi preżentata minant Neva. Grazzi. Jiena nissuġġerixxi biex ngħaddu għal suġġett tagħna slajdin Mr. Kiosbok dwar l-ADR. X'infissru b'dan? Infissru proċeduri ta' riżoluzzjoni ta' tilwim illi jisiru lil ilm il-qorti permezz ta' mekkanizmi ta' parti terza stabiliti minn qabel aħna qegħdin niffukaw ukoll fuq il-tilwim bejn il-konsumaturi u negozji fl-Unjoni Ewropea identifikajna iktar minn 700 skema u 471 ġew notifikati l kummissjoni Ewropea u dan ifisser li huma isegwu il rakkomandazzjonijiet relevanti jinsabu qudiemkom hawnhekk fuq il-karti. Issa li mis dawn l-iskemi tal-ADR huma differenti ħafna bejnietom iżda xorta waħda xi fatturi ġenerali li aħna nistgħu permezz tagħhom nikklassifikawhom dawn il-fatturi ewlenin huma n-notifika li diġà semmejt u mbagħad hemm skemi pubbliċi u privati naraw natura differenti tal-finanzjament ta' dawn l-iskemi u mbagħad nagħmlu differenza jekk il-parteċipazzjoni tal-industrija jiex volontarja u mandatorja jekk ir-riżultati mis vinkolanti jew le jekk il-kopertura hijiex nazzjonali sottonazzjonali jew supranazzjonali wkoll noħolqu differenza bejn liema settur ikopru jekk ikopru settur wieħed jew aktar minn settur wieħed rajna xejra dejjem tiżdied fl-użu tal-ADR fl-Unjoni Ewropea fl-2008 il-num rapportat ta' każijiet tal-ADR diġà qabbes nofs miljun. Huwa diffiċli li naraw x'inhu r raġunijiet eżatti għal din it-tip ta' xejra, imma dawn wis probabbli minħabba disponibilità ta' dawn l-iskemi li dejjem tiżdied ukoll il-kuxjenza fost il-konsumaturi. Irridu nisħu l-użu tal-ADR ivarja ħafna fl-Unjoni Ewropea Hawnhekk din l-iskema ta' kuluri tista' taraw il-kuluri l-aktar skuri illi ifissru aktar użu ta' ADR u kuluri ċari jfissru inqas użu ta' ADR. Aħna dan neżaminaw permezz tal-proporzjon ta' e, każijiet tal-ADR għal kull elf abitant. Il-Belġu huwa mexxej 4.37 każijiet għal kull elf persuna u wara jtiġi Renju għanna il-membri il-ġodda li jinsabu fuq naħob posta il-Greċja u kol ma tantx tuża dawn l-iskemi tal-ADR. Dwar l-ADR transkonfinali dan kien il-punt ċentrali tal-istudju tagħna, aħna għamilna serje ta' case studies, rajna seba skemi tal-ADR b'kopertura transkonfinali u rajna wkoll tliet networks tal-Unjoni Ewropea huma relevanti li Sisinet, li huwa il-netwerk ta' ċentri tal-konsumaturi Ewropew, il-Finnet, li huwa netwerk finanzjarju tar rizoluzzjoni alternativa ta' tilwim u solvit ukoll huwa netwerk li solvi problemi fir rigward tal-liġi tas suq intern u l-autoritajiet pubbliċi. Dawn l-iskemi tal-ADR li ġew eżaminati huma differenti skont dawk il-fatturi li semmejtilkom qabel huma differenti wkoll fil-gwart tal-ammont ta' każijiet li nqas fl-2010 kienu 3000 u l-ola kien iktar minn 160.000 fil-rigward tas servizz tal-Ombudsman Finanzjarju fir-Renju Unit. Erba' dawn l-iskemi huma membri ta' Finnet. Meta trattajna dawn l-iskemi kollha ndunajna illi l-iskil għall-użu tal-IDR l-iskil li ta' bilħaq jeżisti jedin jirbu fuq il-livell nazzjonali l-iktar sinifikanti fost dan is iskil huwa il-divergenzi fil-kopertura. Għanna nuqqas ta' kuxenza fost il-konsumaturi u negozji u koll illi huwa marbut mal nuqqas ta' rieda li negozji jitħlu fl-ADR kunu penjati f'dan l-ADR. Il-perspettiva transkonfinali ta' tina fatturi oħra hemm xkil lingwistiku u l-assenza fizika tal-konsumatur li dan ma jkunx preżenti fil-pajis tal-kummerċant. Issa dwar dawn is-seba skemi tal-ADR aħna sibna illi l-iskemi tal-ADR ma jaċċettawx l-ilmenti kontra kummerċanti fi stati membri oħra għalhekk meta ngħidu li għandhom kopertura transkonfinali dan jirreferi għal l-menti minn konsumaturi li nsabu fi stat membri membru kontra il-kummerċant li jinsaf l-istat membru tal-iskema tal ADR. Dan jiġri minħabba nuqqas ta' eh, liġijiet, nuqqas ta' dwar il-liġi Ewropea u tħassib dwar l inforzabilità ta' deċiżjonijiet aħħarin. Hemm xi eċċezzjonijiet iżda. Il-ġurisdizzjoni volontarja aħna sibna li fil-każ tal-Servizz Finanzjarju tal-Ombudsman hemm numru ta' negozji illi b'mod volontarju impenjaw ruħom f'din l-iskema. Fil-kas ta' l-iskema svediża aħna rajna li dawn jagħmlu deċiżjonijiet skont il-każ kontra l-kummerċanti fi stat membru ieħor u ma jibbażaw deċiżjoni tagħhom dwar eh, fuq l-istennija tal-compliance. Issa dwar in-networks tal-Unjoni Ewropea kif qed ilkom solvit għandu subject matter differenti, iżda minnu nistgħu nieħdu xi talimiet Per eżempju, il-ħtieġa ta' sistema tal-kompjuterizzata iċ-ċentralizzata. Dwar finnet, aħna sibna illi din tidher mod pożittiv mill-iskemi tal-ADR u l-konsumaturi iżda kien hemm diverġenzi fil-kopertura u din kienet problema persistenti matul is-snin. fl mhux l-inqas aħna sibna li CCNET għandu rwol fundamentali fl-ADR transkonfinali bħalissa. L-aħjar prassi hija li huma jużaw sistema li titratta l-ilmenti li ċentralizzata u bażata fuq il-computer huma wkoll jinexxilhom isolvu l-problemi lingwistiċi huma jintervjenu b'mod dirett fejn m'hemmx skema tal-ADR. U minħabba diverġenzi fil-kopertura din tiġri spiss u għalhekk l-CCUK kellha 1800 il-ment normali fil-2010 u minn dawn 24 biss kienu marbuta mal iskemi tal-ADR. Fl-aħħar mhux l-inqas li sisinet u importanti għal fornitura ta' informazzjoni u s-sistemi tiegħu kol marbuta mal-consumer redress rimedju tal-konsumaturi. Grazzi, s se ngħaddu għall-analiżi legali dwar dan aħna eżaminajna it-tlet strumenti attwali legali il-regolament marbuta mal-proċedura Ewropea dwar it-talbit minuri, id-direttiva tal-medjazzjoni, id-direttiva tal-inġunzjonijiet. Dawn qabbinihom mal-implementazzjoni mal implementazzjoni fil ġurisdizzjonijiet differenti u l-użu minnaħat tal-konsumaturi. Jena suġġerixi naqbżu it-tlet slides il-imes għaliex hemmhekk niddiskutu il-miri u naddu għal slajd marbuta mal-implementazzjoni f'ħames ġurisdizzjonijiet importanti Franza, l polonia l-Olanda, ir-Renju Unit u l-Ġermanja. Dwar l-istatus, ir-regolament dwar proċedura Ewropea marbuta mal-talbit minuri la disponibli mill-ewwel ta' jannar 2009 id-direttiva tal-inġunzjonijiet ġi trasposta fil-liġijiet nazzjonali kollha fil-ġurisdizzjonijiet magħżula iżda id-direttiva dwar il-medjazzjoni kellha tiġi trasposta sal-21 ta' Mejju 2011 u meta aħna minna l-analiżi ġiet trasposta biss kienet ġiet trasposta biss fir-Renju Unit. Fil-Stati membri l-oħra daħlu xi proposti u ġew votati xi liġijiet iżda it-trasposizzjoni formali għada ma kienet għada ma seħħitx. Dwar l-implementazzjoni kellna kumment wieħed ġenerali illi kull darba illi strument tal-Unjoni Ewropea jħalli ċertu diskrezzjoni fidejn l-Istati membri, aħna rajna differenzi sinifikanti, varjazzjonijiet sinifikanti fil-mod ta' kif dan l-istrument jiġi implementat fil-ġurisdizzjonijiet nazzjonali li slajd li jmissek jozbuk. Dan wassanna għall-użu minnaħat tal-konsumaturi, l-ewel net pala kumment ġenerali, hemm ammont limitat ta' data li huwa disponibbli din kienet sorpriża lina. Fir-rigward tal-informazzjoni disponibbli l-informazzjoni ma kienitx dejjem ċara u żgur ma kienx sistematika. Ma kienx hemm differenza bejn suġġetti differenti ta' claims u għalhekk ma kienx dejjem possibbli illi nidentifikaw x'inhuma l-elementi tal-konsumatur. Per eżempju. Bħala konklużjoni ġenerali aħna identifikajna jew wasanna l-konklużjoni illi kien hemm indikazzjonijiet ċari illi l proċedura Ewropea dwar tal-bit minuri, il-claims minuri, tiġi użata f'ftit każijiet biex nagħtikom eżempju aħna rajna li fi Franza fl-2010 kien hemm bit 36 ta' applikazzjoni tal-ESCP fil-Olanda 2009-2010 kien hemm biss 10 u 20 rispettivament. L-użu, ir-raġuni wara dan l-użu limitat tista' tkun li l-konsumaturi ma jafux biha jista' jkun hemm divergenti divergenzi wkoll u naqqasijiet fil-qafas regolatorju attwali. Islajd li jogħġbok dwar dawn il-diverġenzi potenzjali aħna identifikajna bosta nuqqasijiet dwar il-regolament ESCP l-ewwel diverġenza jew l-ewwel problema potenzjali kienet nuqqas ta' trasparenza dwar l-ispejjeż meta il-konsumatur iddaħħal talba li hija inqas minn threshold, inqas minn threshold li hija dik ta' 2000 euro ġifieri jidher li l-konsumatur jaf x'inhuma l-ispejjeż li huma involuti. U għalhekk huwa importanti l-ispejjeż jibqgħu baxxa imma ikun hemm trasparenza dwar l-ispejjeż u qed ikun jista' jbassarhom. Hemm il-formula wkoll tal-claims illi spiss din tiġi mimlija f'lingwa oħra, lingwa li l-konsumatur ma jkunx jafa, u dan huwa taxkil l konsumatur għaliex ċerti partijiet minn din il-formula standard huma mistoqsijiet miftuħa u għalhekk il-konsumatur irid wieġeb dawn il-mistoqsijiet u din mhix ħaġa faċli jekk lingwa li mhijiex tal-konsumatur. It-tielet problema hija dik ta' nuqqas ta' ċarezza nuqqas ta' ċertezza legali għaliex inti qed titratta ġurisdizzjonijiet oħra u l-konsumatur ma jkollu tarif ċar dwar l-ispejjeż li huma involuti dwar kemm itwila l-proċedura u dwar il-modalitajiet tal-proċeduri. Dwar il-direttiva tal-medjazzjoni fejna minn noqqasijiet. L-ewwel net sibna li hemm riskju illi jinħolqu żewġ sistemi differenti, waħda għal kwistjonijiet transkonfinali u l-oħra kwistjonijiet nazzjonali. Aħna dan narawh bħala riskju għaliex għaliex għal darboħra is-sitwazzjoni legali għal konsumatur ma tkunx waħda ċara. It-tieni net m'hemmx standards mandatorji dwar il-monitoraġġ tal-kwalità tal-medjaturi. It-tielet net hemm kwistjonijiet prattiċi ma nafux min ser ikollu jħallas l-ispejjeż jekk ikun hemm medjatur involut u ma nafux x'miżati ser jitlob dan il-medjatur. Direttiva dwar l-inġunzjonijiet, fejn għamil naqasijiet? Rajna li hemm impatt limitat tal-inġunzjoni. Jiġifieri m'hemm l-ebda ridress individwali x'inkiseb. Hemm bosta proċeduri li huma differenti fl-istati membri, hemm differenzi fis-sanzjonijiet pereżempju. U t-tielet net m'hemmx ċertezza dwar l-ispejjeż involuti. Islajt li mis. Naslu għall-aħħar kumment għall-aħħar kwistjoni fejn dawn it-tlet strumenti għandhom xi ħaġa waħda komuni. Dawn jissuponu minn qabel l-intervent tal-qorti. U għalhekk dawn mhumiex sistema reali tal-ADR. Mi xi ħaġa li tuħu post proċediment tal-qorti imma hija xi ħaġa li qed tikkumplementa hija miżura li qed tikkumplementa il-proċeduri legali li jeżistu fl-Istati membri. U għalhekk naslu għal parti li se jrid jattaf Frank dwar ir-rakkomandazzjonijiet. Jo grazzi Tom. Wara li rajna s-sitwazzjoni attwali, x'nistgħu nissuġġerixxu dwar ix-xhieda li għandna bħalissa għanna nuqqas ta' strument leġislattiv Ewropew transkonfinali, situazzjoni attwali hija l-gvernijiet nazzjonali u l-partijiet interessati qed ittejbu l-aċċess mod konġunt tal-ADR. Qegħdin naraw li dan jiġri f'livelli differenti fi stati membri differenti. F'ċertu pajjiżi l-autoregolamentazzjoni u l-koregolamentazzjoni waslet għal sistemi ta' ADR illi jaħdmu tajjeb iżda din hija l-eċċezzjoni u mhux ir-regola. Il-mekkanizmi attwali tal-ADR illi jiddependu fuq l regolamentazzjoni u l-koregolamentazzjoni ma jinvolvux il-kummerċanti kollha kemm huma u dak il smajna kienu kwistjonijiet marbuta mal-kummerċanti żgħar, kummerċanti illi ma jaqgħux fl-ambitu tal-isħubija f'assoċjazzjoni kummerċali pereżempju. U fost dawn il-kummerċanti feġġu problemi l-iktar fil-qafas transkonfinali illi ma jistax jiġi indirizzat minn dawn l-iskemi tal-ADR. Edin naraw illi l-ADR hija aċċessibbli fit-telekomunikazzjoni per eżempju fejn hemm bażi leġislattiva u dak li maħniex naraw huwa illi dan ma jidhirx fis-setturi l-oħra fejn hemm bażi leġislattiva qegħdin naraw li hemm aktar ADR u hemm aktar użu tal-ADR. Natikom eżempju dwar l-ADR, il-każijiet tal-ADR fil-servizzi finanzjarji dan huwa qasam partikolari fejn hemm domanda kbira iżda hemm skemi li jinsabu hemmhekk dak li għandu xaqsam li commerce il-każijiet huma ħafna inqas. Għanna bżon ta' strument leġislattiv speċifiku aħna ngħidu iva għanna bżonnu. Aħna naħsbu l-istrument transsettorjali jista' jiġi mibni fuq rekwiżiti leġislattivi. Aħna naħsbu illi jekk insaħħu l-aċċess għal ideal transkonfinali mingħajr ma nsaħħu il-każijiet domestiċi marbuta mal-ADR dan mhux se jkun effiċenti u effettiv. Hemm diverġenza fil-kopertura kemm reġjonali u kemm settorjali huwa diffiċli din nindirizzawha għal każijiet transkonfinali. L-ekonomiji ta' skala wkoll jekk inti trid tindirizza l-menti transkonfinali trid tindirizza wkoll kwistjonijiet marbuta mal-lingwa. U f'ċirkostanzi oħra, nistaw nibbenefikaw minn ċertu daqs ta' skema ta' IDR li din tkun rikonoxxuta mill-konsumaturi fi stati membri hemm skemi żgħar pereżempju kopertura għal belt partikolari jew għal settur partikolari u dan il-konsumaturi ma jafux bih. Jekk issa naħsbu dwar azzjoni leġislattiva fuq livell tal-Unjoni Ewropea u importanti illi ikun hemm ħafna approċċi għall-ADR fl-Unjoni Ewropea u dan irridu nqisuh meta aħna nitkellmu ma' skemi tal-ADR li diġà qed jaħdmu hemm biża illi azzjoni leġislattiva fuq livell tal-Unjoni Ewropea tista' tinterferixxi ma' proċeduri li diġà qed jaħdmu ħarir fl-iskemi tagħhom. U għalhekk jiena nissuġġerixxi illi kull azzjoni leġislattiva trid tiffoka fuq ir-riżultati mhux fuq l-aspetti ta' proċedura l-istrumenti legali kun jistgħu jiġu komplementati minn linji gwida mhux vinkolanti dwar l-aħjar prassi tal-ADR għaliex hemm ħafna ADR, skemi ta' ADR disponibbli fl-Istati membri iżda dan irridu nevalwaw, irridu npoġġuh fl-linji gwida u mbagħad dawk l-Istati membri li m'għandhomx aċċess għal skemi li jaħdmu tajjeb dan l-istadju ikunu jistgħu jisiltu tal-limit tagħhom u jażlu modelli illi huma adattati għat ċirkostanzi partikolari tagħhom. Slajd li missek jogħġbu. Meta naraw xi eżempji tal-aħjar prassi l-iskemi tal-ADR jaħdmu b'mod effiċenti li huma jkunu jaqgħu taħt organizzazzjoni ġenerali nazzjonali. U jekk ikun hemm mekkaniżmi illi jissenjalaw dawn l-iskemi. U għalhekk din l-idea ta' single entry point Dwar din aħna naħsbu li mingħajr ma wieħed jinterferixxi mal preferenza ta' stati membri l-konsumatur jista' jibbenefika f'kull ġurisdizzjoni. Punt ta' tħul wieħed jista' jaħdem bħala desk unika fejn il-konsumaturi jkunu jistgħu jresqu l-ilment tagħhom f'kwistjonijiet B2C. U l-funzjoni ewlenija trid tkun illi t-tilwima tasal għand l-aħjar post illi jista' jsolvi l-ilmenti tal-konsumaturi kompitu ħor importanti jista' jkun illi aħna nippruvaw li konna l-ewwel kuntatt mal-kummerċant u kompitu importanti ieħor jista' jkun illi aħna niġbru l-istatistika jkollna statistika dwar l-iktar problemi importanti fis-suq u l-iktar ilmenti ta' rilevanza fis-suq illi kif tafu eh, bħalissa eh, din is-sistema ma tinsabx ħafna swieq Issa qegħdin naraw l-aċċess ukoll għall-ADR f'każijiet transkonfinali x ngħidu hawnhekk. għonek. Punta tħul uniku, single entry point, hija idea tajba, il-konsumaturi transkonfinali diġà għandhom eh, din is-single entry point li hija li huwa li sisinet u wis probabli li kull single entry point tal-ġejjin iser tibni fuq li sisinet jew għall-inqas fuq l-esperjenza tal-li sisinet f'dan rigward hawnhekk qegħdin naraw illi irridu nilħu soluzzjoni formali bil-kummerċanti l-konsumaturi. U importanti li qabel ma jkun hemm proċedura formali jkun hemm dan il-pass ta' negozjati informali eh, entry point. Dan huwa importanti għaliex dan il-punt ta' li jista' jwassal għal iktar mekkaniżmi fl-istati membri hekk kif qal bħalissa l-istisijiet imma bħalissa dan huwa mxekkel bazza problemi Eżempju hemm in-nuqqas ta' skemi djar imma wkoll hemm il-xkiel tal-lingwa. Allura naħsbu li jkun utli ferm jekk formula standard kif għandna bħalissa fil-network tal iscp jista' jintuża biex jitrasferixxi ilment anki għalmenu wieħed f'kull stat membru billi juża l-Ingliż bħala eh, lingwa u forsi nistaw indaħlu eh, l-adab tal-IT l-għana palissa mal- il maskimi ta' IDR. Rigward il-punt importanti tal-arfin u għajmin ta' kuxjenza, dan huwa importanti ħafna. Imma meta nqisu il-lakuni ta' informazzjoni ta' dak li huma skemi ta' IDR li nieħdu miżuri ta' promozzjoni mhux biżejjed. Hija mhux probabbilment mhux sejqajjem iktar għarfin u kuxjenza imma ħafna drabi anki iktar iktar sar frustrazzjoni għax meta tinduna li dirjom prassi mhux se taħdem. Allura l-ewwel inti trid tittejjeb skemi ta' IDR li huma eżistenti u mbagħad toħloq infrastruttura tajba tal-IDR pajjiż. Qed naraw li dawk il-pajjiżi illi għandhom ADR unifikat, jaħdem sew, illi il-problemi tagħhom jirportaw ta' Orfin hija waħda tajba, ġbi ġola darba għandek sistema ta' li taħdem mela l-konsumatur ħekun jafbija. U ġola darba għedemmek mela hemm miżuri oħrajn illi jistgħu jittieħdu biex jipprovdi dan il-miżuri għall konsumatur Ġbi għandek l-ewwel passi li jittieħdu li huma li jkollna sistema tajba. Issa, ħaġa li aħna ma sawx ninsew hija l-kwistjoni ta' riżorsi finanzjarji. Aħna sibna eżempji ta' skemi li jaħdmu tajb ħafna illi kellna nwaqfu għax ma kenniex biżejjed riżorsi. Għalhekk li membri kollom bżonn dak il-każ illi jipprovdu fondi sostenibbli f'dan il-każ, speċjalment fis-sozzjonijiet transkonfinali fejn ċertu spejjeż huma iktar għolja minħabba servizzi ta' traduzzjoni. Ija, il-problema hija hemm ħafna modelli anzi f'ħafna stati membri kif fuq dawn jistaw jiġu eh, msejsa u aħna per eżempju għedin naraw ċertu kazijiet fuq il-infiq għalix inti meta t-prova meta t-arranġa bejn disgwit ħafna drabi inti taħet għamela barra mill-qorti, għallura ħafna drabi l-partijiet huma ħafna iktar lesti li jiftemu mod bonarju jekk nkunu ftemu permezz ta' skemi differenti li jiperaw minn daw minn bażi ta' dan. U apparti jekk irridu naraw li l-indipendenza ma jistax inċekluha minn tip ta' fondi li ġejja indipendentement minn stati membri oħrajn. Well, thank you very much indeed for a very comprehensive and extremely useful study. Now... Grazzi ta' din l-istudju utli ħafna komprensi ferm issa għandi problema minħabba ħin għad disponibli nixtieq inkonsulta ftit ir-rapporter għaliex qegħdin naqru ftit fil-ħin tiegħu wkoll. Ir-rapporter sur fuq etaw. Tixtieq twieġeb għal xi eh, sejbiet minn dan l-istudju imma partijak turina tgħidilna ftit dwar ir-rapport tiegħek li jiġbet ukoll minn dawn il-kwistjonijiet. Bat forsi jistanduru kolajn il-shadows li jistaw jikommentaw fuq zewġ kustinijiet flimkien. Allura jekk mbagħad is-sura del t tim tiegħu jistaw jistgħu u jgħodu fosta nistgħu ndaħluhom ukoll u uh, ġerna ħafna nies u ħafna kommenti f'dawn l-aħħar 25 minuta ma ħseb li nistgħu nagħmluha. Taqblu li naqbdu naqbdu ġaffarijiet taħseb tagħmel sens, iva tajjeb mela sur xfor l-ewwel u sur Filer Sur Fox, għax maħat mill ħodur għonek, eh, Sur Transfelidis u xie membri ħrajn jkun jistaj kommentaw, Is-Sur Hans Peter Meyer, għawn ijet le. Ma nafx xie kam ġod mill pipiri jkun jista' reġiċi, ma nafx ġurvan ijet, sur ġurvan ijet hawnhekk. Kirid kontribuċi jista', summa somma sur Rushfor, fidejk. Grazzi. Rugol su kummenti tal-rapport. Jekk hemm xi ħaġa li interessanti kif ukoll utli ma' dan il-proġett mela hija tajba tassew. Mela hija ħanni mpinġu ftit eh, stampa l-kollegi tagħna qed nitkellmu dwar il-konsum, qed nitkellmu dwar l edukazzjoni it-tilwim u l-elementi, qed nitkellmu dwar hawnhekk eh, perspettiva ħafna iktar wiesa tal-ADR. L-ADR jaħdmu bażikament. Qegħdin jintużaw kull ma jmur. U aħna rridu nkomplu naħnu fuq dak li xtiegħu jaraw il-Kommissjoni li nħeġġu l-ADRs li jaħdmu ħafna ħjar permezz ta' proposti leġislativi minn issa sasmim dir is-sena. U biex nikkonsidraw hekk kif tagħmel il-Kummissjoni nikkonsidrawha bħala wieħed mill-oqsma ta' priorità għas lat tas-suq wieħed illi kif tafu qed jiġi id-diskuss ħafna dawn l-ħarjim issa. Dan istudju wirina biċċar. Eh, li aħna irridu inwaqfu ċertu eh, lakuni kemm ukoll settorjalment ukoll li aħna rridu nimlew. U tan l-ADRs, dawn l-istudji tal-ADRs naraw li per Franza għandha ċertu problemi għandna liġijiet ta' konsumatur pritos b'saħħithom, dan ifisser però li rridu insaħħu il kuraġġ settorjali għal dawk li jistgħu jkunu parti mill-approċċ tal-ADR. E, nitlu iktar fis-suġġett fil-dettal. Istudju rina li hemm diversità kbira ħafna ta' kazzetta ta' IDR kien hemm 750 fil-fatt u qabel istudju ma kienx hemm ħafna informazzjoni u jidher illi mm, iktar informazzjoni trid tinġabbar speċjalment dwar statistika u dik standardizzata. U aħna rrid ikollna karta Ewropea waħdanija biex nistabilixxu ċertu uniformità, ma jfissirx dan huwa regolament u li kulħadd jaqa' taħt l-istess ADR, imma jrid ikun hemm xi tip ta' organizzazzjoni ta' idejat illi jkunu l-bażi ta' dawn l-ADRs. Rridu naħseb naraw eżattament x'tip ta' kategoriji nistgħu nitfaw nitfawlhom. Mela l-ewwel waħda l kategorija tkun li tkun sempliċi li u li tista' tiġi imwieżna permezz ta' ċertu gruppi differenti fiħdan il-Parlament. Għaliex l huma effettivi u ġeneralment imħaffa termini proċedurali u dan huwa il-mertu uh, tagħhom u li mertu lini tagħhom. U ukoll irridu nħarsu lejn il-ekwità jekk ma jkunx il-każ, jekk ma jkunx hemm kondizzjonijiet indaqs, mela il-sistema tal-IDR se tikrolla. Għaliex xi alternattiva għal qrati u jekk ma jkunx hemm ekwita ovvjament mela jkollhom imorru l-qorti n-nies. U jekk m'hemmx, u mbagħad hemm l-aspett kontradittorju. ta' approċ li huwa approċ eh, mhux ġudizzjarju. imma aħna rridu mm, aħna rridu daħlu f'maħna li d-dinja xi ħaġa li l-persuni jistgħu jżgħu meta jridu. Se jmorru qudiem il-qorti u d-dinja differenza bejn DDR u approċċ ġudizzjarju il-proporzjonalità tas sistemi u l-ispejjeż huma essenzjali. U għalhekk Dan l-aspet għandu jiddaħħal fis-sistema. Issa, t-tini parti. Nasib dan rajtu fil-rapport diġa. Li qed nipproponi alternattivi sempliċi li nistgħu nidibattuhom. Mhux kulħadd ser jaqbel, iżda nittamaw illi b'xi mod nkun nistgħu nilħu ftehim għaliex dawn huma punti importanti. L-ewwel ħaġa hawnhekk hija trasparenza u l-importanza tal-rapporti annwali u pubblikazzjoni ta' dawn ir-rapporti. Dawn ir-rapporti forsi qatt nqalura żejjed jien li għandna bżonn dawn ir-rapporti annwali ma meċċ eżattament kif għandna nikdbuhom dawn għandhom isiru. Kif qed tarahom diverġenza kbira ta' każijiet fejn l-ADR jibfoka fuq tip ta' kumpanija partikolari fejn l-ADR kollha ċertu loġika imma irridu nħarsu lejn każijiet speċifiċi li jistgħu jgħinu biex ilaħmu iktar l-arfin tagħna fuq dil kustjoni Tiret ħaġa, fil l-bira tal-każijiet. Ma aħna hawnhekk ma sawx noqogħdu nduru mal-lewża. E, ħafna atturi, ħafna konsumaturi jħossu li għandha tkun b'xejn. Din hija essenzjali biex il-konsumaturi kollu fiduċa f'dan l-rigward il-fatt li jkun b'xejn. U tajjeb forsi iżat iżar biex dak li jkun ma jabbużax imma dak kollox. Aħna rridu nkomplu nidibattu dan il-punt u ħafna persuni involuti, partijiet interessati, anki eh, shadows mill-limko, daw, kolħat sa' l-opinjoni tiegħu fuq dan id-dibattitu. Jina sepp li ADRs għandu għandhom jaħdmu permezz jitħadmu minn operaturi u ombudsman kif ukoll minn kemm l-industrija kif ukoll minn qdiet ta' konsumatur. U għalhekk għandhom ikunu ikollhom il-ħiliet neċessarji u jidu jkunu persuni illi joperaw l-arbitraġġ tagħhom mod kompetenti. Għalhekk għandhom bżonn it-taħriġ. Naf li se tkun faċli, l tal-konsumatur se jaħsbu li forsi għandek bżon ċertu periodu ta' żmien qabel ma jibda jirranka, ma ma nafx inkella kif se nagħmlu għadin. U mbagħad irdu ntejbu ċertifikazzjoni tal-prodotti taħt 2001 biex naċċertaw li hemm approċċ tajjeb u li kuħat ikun konformi miegħu hemm min jitkellem ukoll dwar l-imparzjalità. Inti fis-studju tiegħek kitkellem dwar l-indipendenza u jiena kuntent ħafna li Sinjura Wallis fil-rapport ewlieni tagħha tuża din il-kelma, din il-kelma indipendenza. Ovvjament apparti minn noqogħdu sta nittlu noqogħdu nħaqquha fuq il-kliem, imma l-importanti hawnhekk li nkonna idea ta' medjatur imparzjali li dan nifirdu minn l-industrija u naħseb illi dan il-tilwim transkonfinali ħajkun jiġi diskuss, ħajbqa ġiġi diskuss, inti tkellem soċer fuq sistema li mhux qed taħdem sew ħafna. Imma inna nafx jekk forsi flok e, sistemi ideal klassiku li t sistemi qegħdin jinfetħu għal etikazzjoni transkonfinali mela forsi aħna rridu jkollna sistema bazzata fuq l-internet biex noperaw mod transkonfinali. għalhekk dawn iż-żewġ sistemi mhux jitfit. L-aħħar punt issa. Jekk ma nafx jekk inxi drizza tal-Kummissjoni. ħafna nies ma jafux ħafna ġabi x'inhu l-ADR u jekk huwa definit mod negattiv. Ġudini alternattiva, alternativa għal xiex, suppost jifhem il-konsumatur pala alternattiva għaliex għandek eh, idea eh, tista' tejħilha xi ħaġa oħra. Projektor dinamika pal pereżempju ftejjim bonarju jew mikevoli biex nagħmlu ċara lin nix qed ippruvaw ngħidu. Well, thank you very much uh, for a very comprehensive uh, response. Grazie ħafna, grazie ħafna ta' din it-tweġiba tijak, iva importanti ħafna li riċerka jikomplimenta dak li qed inti qed titlob u rigward li qed tiegħek fuq il-ċarter jiena kont u ħafna ma dak li qarsu l-advajs fuq il-istrument leġislattiv tifoka fuq il-riżultati mhux aspetti proċedurali naħseb dan huwa l-approċċ triq li inti. Issa, ħan nisema mix-shadows. Sur Myers, inti tixtieq titkellem għax inti tlib tafna me diskussjoni Eh, forsi l-ewwel ngħaddi Sinjor Vajler, imbagħad inti tkun tista' tkellem waraja. Mela, mbagħad mbagħad wara jkun hemm Sur Fox u naraw kif nimxu minn hemm. Sinjor Vajler, grazzi. Jiena ma naħsibx illi dan daqseg differenzi bejn eh, bejn ir-rapporter u bejn grupp tiegħi u il rapporter Hekk kif urina l-istudju tal-ADR, fejn aħna nafu li jatem eh, jaħdem fejn ġi introdott ilu għaddej għaddejja xismin, znin, u rnexxa u maġġel huwa fattibbli, u jagħmel sens għall konsumatur u għall ekonomija. Ġifieri l-ewwel mistoqsija tiegħi din. Intom inti għandek esperjenza fil- kummerċ fin-negozju pubbliku. Aħna għanna ħafna per eżempju pajjiż eh, dawn li tip ta' negozju għaddej fil-settur pubbliku fejn dan it-tip ta' ADR jintuża ġifieri mhux biss mill-konsumatur għal negozju imma anki mill-pubbliku għal negozju. Ma nafx issa jekk tassew għandix bżonn proposta leġislattiva dwar din. Ħafna nies qalu l proposti min tal-Kummissjoni għal qaċċu qafas jista' jkun bizzejn. u li aħna mhux neċessarjament għandna bżonn ċertu leġislazzjoni jiena din naċċettaw jekk il-kumitat tagħna flimkien jiddeċiedu illi għandna bżonn proposta leġislattiva mela aħna forsi mela f'dan il-każ tkun idea tajba. Ma jiena naqbel illi meta intijiet li għandna bżonn is-sisien bħala direttiva Ewropea minar manna xejn il-post par per eżempju l pulkarja din tkun xi ħaġa perikoluża. U fl-aħħar il-data banks tal-Kummissjoni hija biżejjed ma badni ma tajtix daqatajn imma din setejna ħajkolna eżempji fuq l-aħjar prassi minna ta' stati membri jew għanna bżon aktar data fuq l-internet. Issa għal-rapporter mistoqsija liħ inti tkellimt favur proposta leġislattiva. U karta Ewropea imma naħseb li din hija kontradizzjoni fejn ifisser naħseb karta fuq livell Ewropew. Charter ġifieri dan huwa pjuttost isem ja preżuntus u forsi mm, qed naħsbu dwar charter li ħaj jinkludi din il-proposta leġislattiva ma fimx in rabta u ma nafimx eżattament xi tgħid biha di ta' charter. Jiena ma nafx eh, ti taħseb li bżonn ta' ċertu esperjenza naqbel magħha, ċertu indipendenza finanzjarja li hemm meħtieġa. Il-ħarsi tal-konsumatur ukoll huwa importanti ferm inti għatti li għandu jkun bxej, imma mandux biex ħagġa li għanda tiswilna inqas, għandu jkun bxej mill konsumatur imma bigwart għal eh, għaqdiet ekonomiċi, dan għandu jiġi finanzjat mill-ferra nifissa. Imma laqas marrit ikun il-kas illi kunem pajizi li mandom xejn diġa implementatu u kollox rrit il-pajiz, per esempio, il-gvern bulgaru rrit iġu l-ispejjeż kollu fuq spaltu il-persuni għadanjaw minna din għandhom jikontribwixxu għall ispejjeż biex jippruvaw eh, jisolvu dawn it-tilwim dan il-mod faċli u aċċessibbli, ġifieri orajt il-konsumatur ma jħallas ma min ħajħallas. Din hija xi ħaġa ċaraw, issa l-fatt li jekk għandix tkun b'xej, għażla ehm, il-libesa tal-għazla, naqbel, jissegu kemm ukoll ċertu forsi fażijiet fejn tista' tuqqa fil-proċess u tgħid le mhux qed nilħu konsens, għalhekk aħna ħankolna dan intallaw għal-qorti, dan dej dejjem għandu tkun hemm din il-possibilità u uh, inti tkellimt ukoll dwar il standard Ewropew u il il-C-mark il-marka ċe u naħseb illi importanti li nqisu għadin aħna sistema fil-Ġermanja li taħdem tajjeb ħafna. Ma rridux li din naqsu għab xipot. mod. Daħsan nistgħu nirranġaw sitwazzjoni għal dak li huma forsi medjaturi tagħna, imma laqas ma jrid ikun punt aċċess wieħed biss forsi fuq livell transkonfinali dan jagħmel sens imma mbagħad fuq livell lokali fejn huwa possibbli li inti temmedja malajr mod effiċenti ma naħseb li din tip ta' diversità għandha tibqa' Allura, biex nala, l-ċer, eh, jek peress li dinja diskussjoni probabilment seddu maddej anki sad-sena d forsi tista' bittuna traduzzjoni tal-istudju li ġi prezentant l nafs f'lingwi oħra ħalli ftin kun kunstaw nifluħsew, jew forsi għal menu eh, taqsira li hija tradotta fil sintana Grazzi. Herr Vorsitzender. Ähm, Grazie, President. Sfortunatament ma nixilix nisma kollox, pero mandiġ dubi kollegi għajdu li xint għal. Sirroċ for rapport ta' sew ċellenti li prezentajt ilna l-lum di tajbin ħafna u bħal kellima ta' qablina nista' naqbel ma' ċagwira minnu. Naqbel li jekk ikunu nafu dwar din tip ta' proċedura tkun ħaġa essenzjali. U tajba kemm tajba jekk in-nies ma jkunux jafu dwarha mhux se jużaw in-nies jistgħu taraw pereżempju proċedura tal-small claims fil-Ġermanja. Anke rati dokumenti qegħdin hemm ma in-nies qishom ras maqtuar fis-se jagħmlu. Kampanji ta' informazzjoni huma importanti naqbel, però Dak li għanna unek huwa komplikat wis, aħna dawn huma konsumaturi mhux zaza li jafsu erba' bottuniet u jifmu x'għandhom jagħmlu fil-computer. Nasab li dawn il- dokumenti għandhom ikunu fil-lingwi kollha Ewropej għandhom ikunu faċli biex wieħed jifhimhom. Għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd tal-raġel ta' triq. Ovvjament, dak li jkun irritja ikun jaf imbagħad kif jista' jsib l-informazzjoni li jrid fil-lingwa partikolari li jixtieq. Nasab jiena dejjem Nasab li għandna bżonn ta' definizzjonijiet ċara, jiena dejjem favur li jkunna definizzjonijiet ċari sabiex ma nispiċċawx inħallu l-affarijiet miftuħi wisq għall-interpretazzjoni. Idu nifmu eżattament xridu najdu per b'assoċjazzjonijiet professjonali għadin ngħidu kumpaniji żgħar, kumpaniji ta' daqs medju, jaf ikollna bżonn nagħmlu distinzjoni. Ħaġa oħra li għandha x'taqsam. Ma ħaġa naqbel magħha perfettament. Kompetenza indipendenti. Juħad ikun imparzjali. Però neħtieġu il-medjazzjoni, mhux biss waħda għal Franza waħda l Ġermanja, iridu medjaturi, medjaturi imħarġa. Kif ħanamlu għadin? Kumpaniji żgħar bżewġ ħaddiema pereżempju ma jistgħux jagħmlu dawn it-tip ta' affarijiet u bekk il-prodott tagħhom ukoll jaf ikun diffiċli ħafna li jagħmlu din il-biċċa xogħol. Ejdu nifukaw fuq l-ispejjeż u fuq minnu responsabbli. Il-fatt li dan għandu jkun bla ħlas irridu naħsbu fuqha wkoll. Perikoluża. Għax jekk ma tiswa xejn, dak li kun jista' jassumi li hija jew bla valur ta' xejn, jew inkella ħajkun um, diffiċli l-għat jużama għat wassal għal xejn. Din hija ħaġa normali, bnidem reazzjoni ta' bnidem normali. Forsi ikun hemm level minimum, ammont minimo, 50 euro, 20 euro. Jekk il-medjatur, per eżempju, kollu bżon jirrikorru jant espert biex ikun jistajħu deċiżjoni, dina jaf tiswa l-flus fuq kollox. Ah, Mux dejjem ħa bizzejet li dak li kun kollu daqxajn ta' diskursata unsolvu l-tiġu. Normalment li jiġri min jirbaħ il-kas ma jkollu xalfej ħallasu, min jisil fuq ħallasu. Pero mux dejjem ħajkun possibli li l-kumpanija tħallas u kemmu u serju kemmu serju l-kas. Iridu naħsbu sewwa fuq din il-ħaġa u nagħmlu distinzjonijiet ċari għaliex kumpaniji żaru ta' daqs medju illi ddaħlet f'din il-proċedura ħajkolla ċerriffa l-ispejjeż kollha jekk titla' fil każ għalhekk naħseb li rridu nsibu idea aħjar. Irridu naraw kif ħajżvolġu diskussjonijiet għaliex ovvjament ħajkonna bżonn inkomplu niddiskutu l-ħaġa din hija idea eċċellenti u l-koll irridu napprofittaw kemm nistgħu minna għalhekk jiena ħelġeġ li rapporter sabiex jistokta bil-ħidma tiegħu fuq da suġġett. Grazzi. Mela biex ngħidilkom fiex qegħdin fl-interventi għax għandna ħafna kollegi li jixtiequ jieħdu sem. Is-Sur Fox, issa jmissa xi għaxxa daw għal Mbagħad għandna Signora Stiles u Ġivan li wkoll jixtiequ jagħmlu kumenti nittama qosra għaliex għandna żewġ punti oħra niddiskutu. U s-sur Santa Filidis ħajtkellem wara s-sur Fox. Mbagħad għandna Sinjura Rabsi wkoll tixtieq titkellem. Iktar ma ħad titkellem, issa inqas kollha ċans rapport tagħha. Allura m'għandix dubju illi ħażhom fil-qosor. Sur Fox. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni għal prezentazzjoni interessanti u formattiva li tawna nixtieq nirringrazzja koll is-Sur Rochfort tax-xogħol li għamel. L-idea u l-enija tiegħu għal charter li kollu linji gwida huwa approċċ tajjeb huwa tkellem dwar sistema pragmatika effettiva u rapida u fakultattiva u jiena naqbel perfettament. Biex nwieġeb għal dak li għal sur Mejer dwar l-ispejjeż, Sumer, naħseb li inti hija teżaġġerhom il-problemi. Sistema IDR illi taħdem ħatkun ta' benefiċċju għan negozji u ċertament l-esperjenza tal-Renju Unit. Turina illi għandu ikun bxejn għaliex inkella konsumaturi ma jirrikorrux għalija u ma naħsibx li ħajkun hemm problema li din is-sistema ħajkun hemm min jabbuża u jgħaddu uh, il-menti invalidi jekk dinna ħadd iġri fi żmien ħames snin, jekk din l-ħaġa ħadd iżviluppa f'ħames snin, dan juri li ħafna nies qegħdin jużaw l-IDR u mux is-sistema tal-qrati u dan huwa ta' benefiċċju. Għalhekk nagħtem minflok ngħidu li għandu jkollna miżati minn qabel li mill-ewwel ħajwafqu din is-sistema milli tiżviluppa naħseb illi għall-inqas fil-bidu żgur tkun blaħlas inkella ma ħataqbad qatt ħaġa illi jiena ma naqbilx ma Sur Rashford dwarra huwa paragrafu tlieta tal-opinjoni meta jitkellem dwar l-eżistenza ta' sistema effettiva ta' rimedju kollettiv li hija essenzjali u jaf li ma naqbilx dwar dan ma naħsibx illi ħa naqblu fuq din il ħagġa xandi opinjoni kompletament differenti. Din hija ħaġa nista' nindirizzaw għal qudiem, però li nixtieq ngħid huwa li s-sekretarjat forsi ħarsu daqsxejn traduzzjoni Ingliża ta' paragrafu tlieta għaliex li għandna bl-Ingliż ma jagħmilx sens. Il-verżjoni Franċiża hija ħjar ma paragrafu tlieta bl-Ingliż ma jagħmel sens ta' xejn. Għax jekk taqrah anke kif tajjat lilek eh, bejnek u bejn ruħak laqas biss jirnexxielek taqbad x'qed jintqal. Naqbel ma' Sur Rochford li sistemi nazzjonali għandhom bżonn jikkoordinaw bejnietom fejn ikun qegħdin jikkonsidraw ehm, li tiġi transkonfinali, imma irridu nevitaw li jkun hemm xi organizzazzjoni Ewropea li tieħu ħsieb dil koordinazzjoni. Dil koordinazzjoni trid issir ehm, bl-inqas intħil possibbli, forsi se jkun hemm website aċċessibbli bil-lingwi kollha u din għatejn biex isir dan it-tip ta' koordinament. Bekk nkun qegħdin nevitaw ukoll il-burokrazija il-burokrazija tittiġi evitata. Is-sistema iva rridu nirriklamaw, rridu naċċertaw illi il-konsumaturi kunu jafu biha, però rridu noqogħdu attenti għax ma rridux laqas illi nabbu l-SMI Swiss bl-ispejjeż. President, naf illi ma tanċanna ħin għalhekk nikkonkludi billi nirringrazzja Sur Rashford tal-biċċa xogħol tajba li għamel. Grazzi, Sur Fox. Inti fil-biduat li il-prezentazzjoni kienet tal-Kommissjoni, però le kienet tal-konsulenti tagħna. Ġifiri, eh, xtaqt li nħdu krettu aħna u xek. Isur, kellim li jis. Grazzi, President. U jina nishtiq nirringrazzja li prezentaturi tal-li resqunna rapport tagħhom il-konsulenti kif ukoll ir-rapporter. Aħna naħsbu illi mekkaniżmi ta' alternative dispute huma mekkaniżmi sabiex jħarsu l-konsumatur. Ovvjament, diffiċli għal konsumaturi li kampaw b'dawn is-sistemi differenti kollha fl-Ewropa u għalhekk ħajkonna bżonn xi tip ta' modell għall-ADR u għanna bżon nipromovu għam iktar dawn il-mekkanizmi għalix in-nies ma jużawx din it-tip ta' sistema ta' spiss u għalek mu mux ħajkunu imdorrija b'din it-tip ta' prassi. Rridu naċċertaw ukoll li jkollna rimedju kollettiv għal konsumaturi, l konsumaturi jistgħu jkunu kapaċi illi jisolvu l-problemi li jkollhom ma' eh, negozjanti u kumpaniji li huma low cost. Ġanaj jżid il-fiduċja tal-konsumatur u jżid ukoll id-domanda tal-prodotti kemm online kif ukoll le. Ħafna stati membri għat għandhom problemi biex ikollhom aċċess għal dan it-tip ta' mekkaniżmu u n-nies iħossu, ġifieri konsumaturi jħossu illi mhumiex qegħdin ikunu sodisfatti bis-sistemi eżistenti. Irridu niżguraw li l-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha sabiex iżżid il-ħarsien ta' konsumaturi fl-Unjoni Ewropea permezz ta' din it-tip ta' sistema. Grazzi. Sawa. Mela, issa kjoġobkom kummenti ostra minnaħta Sr. Styler, Sur Ġivan u Sur Njura Rapti. U bekk nkun nistanki forsi nieħu kummenti ieħor mbagħad wara. Is-Sinjura Styler l-ewwel. Grazzi President u grazzi wkoll lill-awturi tar-rapport. U grazzi li rapporteru koll fil-qosor l-interessani meta weta ħares lejn il-pajjiżi il-Bulgarija għandha 0 u il-Ġermanja 233 ADR hija ħaġa tassew interessanti f'post 28 inti għamilt in-numru ta' każijiet bl-iskemi kbar għandna ir-Renju Unit 63.000 eh, kas u fuqhom fir-Renju Unit. Mbagħad għandna wkoll l-awtoritajiet federali finanzjari Ġermaniżi. Iġifieri diffiċli biex wieħed ikun jista' jqabbel organizzazzjonijiet simili għax għandna ġurisdizzjonijiet differenti, però xtaqt insaqsi li huma l-iktar Tlet autoritajiet minn valuti fl-ADR fl-Unjoni Ewropea, paġna sitta interessanti għaw nektajt nanti eżempi tal-Ombudsman Finanzjarju tal-Renju Unit kif u jaħdem għal PayPal u kif PayPal issa nżidet ma' ġurisdizzjoni volontarja. U għonek tajtna eżempju tajjeb ħafna kif jista' jkollna dawn l-attivitajiet transkonfinali. Mbagħad inti semmejt ukoll l-aċċess għall-ġustizzja. Naseb is-sur Fox ukoll semija dil ħaġa u s-sur Majer kien qed jitkellem dwar l-ispejjeż, naħseb illi dan id-dibattitu huwa importanti. M'għandux ukoll diskriminazzjonijiet fis-soċjetà. Dak li xtaqt ngħid President. Monsieur le Président, euh, dont acte euh, le règle, les règlements amiables des litiges Grazzi, President. L-ADR huwa ta' benefiċċju għal kulħadd. Nevitaw li kulħadd joqgħod jirrikorri l-rati, hija sistema iktar rapida, tismin qatt flus u jisu għandek dik il-ħaġa għandek dik il litiġu li xi ħadd jirbaħ u xi ħadd jitlef jisa ġlieda. Nasab li konna naqblu fuq din il-ħaġa. Xi punti zara s surraċfor Ir-rabta bej paragrafi wieħed u sitta ma tantxija ċara fl-opinjoni tiegħi. Inti jew ħad titlob għal proċess leġislattiv jew nkella trid karta charter. Min nistax nara li din in-natura doppja tal-proposta tista' taħdem sew. Imbagħad hemm il-kriterju li għandu japplika kif wieħed jista' jaqbel fuq it-tiketta meta wieħed iqis il-proċeduri differenti li jeżistu li tiġa semmew. u mbagħad it-tielet net il-rabta bejn dawn. Il-każijiet li jisolvew barra mill-rati u il-rimedju kollettiv. Forsi tkun ħaġa utli kieku il-rimedju kollettiv ikun ir-riżultat ah, finali ġala darba l-ADR tkun diġà eh, intużat. Imbagħad, Għanna kwistjoni għandek ta' pressjoni, li wieħed jagħmel pressjoni, l-importanza li wieħed jirrikorri għall-ADR. Dika ħaġa ma fl-aħħar mill-aħħar xorta jaf dak li jkun ikollu jirrikorri għal-rimedju kollettiv. L-aħħar ħaġa fuq is-sostenibilità naħseb li il-kumpaniji jridu jkunu ikollhom l-obbligu li jinformaw lill-konsumaturi għad-drittijiet tagħhom dwar id tagħhom. U ħaġa oħra Iva dan għandu jkun blaħlas sabiex jinħedġu l-konsumaturi jużaw is-sistema. Grazzi ħafna Sinjura Rabti. Grazzi President, jiena xtaqt nitkellem l-għaliex. Ħsibt li ż-żewġ rapporti ħajġu diskussi fl-imkien. Issa jekk jiena ħanitkellem tal-aħħar, Allura nipreferi ma nitkellem xissa, għax jina ħankun qed nippreżenta rapporti għaj dal-waqt nista' nitkellem waqt ir-rapporti għaj x'taħseb President x'jaqbilli. We're going to have a separate discussion. Le, rapporti ħajkun diskussjoni separati fuq din nitkellmu fuq l-IDR u ir-rapport tas Sur Rashford. Sewa wis, mela ħankompli. kompli. στο μυαλό μου αυτό που λέγαμε ότι enna. Mela, l rrit ngħid jien dik di kwistjoni tal-ADR u ir-rimedju kollettiv u kont qed naħseb li dawn iż-żewġ affarijiet imorru jitfit. U għalhekk sebti li nistgħu niddiskutu żewġ rapporti flimkien. Però li qed tgħid inti huwa minnu wkoll għax eħe iż-żewġ kwistjonijiet forsi għandna eh, nifirduhom. Jien għadni kif kont fis-smieħ Dinna kienet inizjattiva tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali dwar propju l-rimedju kollettiv. U nixtieq ngħidilkom illi waqt din dan ismih il- Rimedju kollettiv u l-ADR b'xi mod jew ieħor qegħdin jiġu diskussi isom ħaġa waħda isom tassew imorru jitfit. Is-Sur Ġuvan semma xi ħaġa importanti. Sa fejn nistgħu naslu bl-ADR? U kif hija differenti din mill-rimedju kollettiv. Din hija ħaġa li ġiet diskussa matul dak is-smieħ. Jina nasab li aċċess ħlasa li djar huwa utli, però is-Sur Majer għal ħaġa illi kienet interessanti wkoll. Kull ħaġa li dak li jkun jista' jiksibha b'xejn. Ħafna drabi ikollhom tendenza illi jazbu li mhix tajba biżejjed għax kieku ħadd ma tija b'xejn. Għalhekk illi tkun b'xejn, jaf tkun tajnuna konsumatur speċjalment dawk li forsi ma tantx jippermettu jħallsu. L-ADR huwa mekkaniżmu utli ferm, però naħseb ukoll. Illi biex nappoġġaw l-ADR irrid ikun hemm sistemi ta' rimedju kollettiv qed nara l-President issa qisu qiegħed eh, jidher daqsxejn anzjus mela ħani issa u nkompli għar-rapport li jmiss. Grazzi. Grazzi. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu Sinjora Russo, skużani ma tantx għandna ħin disponibbli ma forsi tista' tgħidilna kelma jew tnejn. Mbagħad is-sur Oliver jekk huwa jixtieq jagħmel xi kummenti fil-qosor, bad naġandur lej is-sur Rochefort. Kjożbok, signora Lussu. Grazzi, President, jina ser inżon fil-qosor għalix ma tantx għanna ħin. Jina xtaqt nirringrazzja wkoll is-Sur Albert għal preżentazzjoni tar-rapport. Il-rapport tal-ADR jibni fuq ħidma illi diġa aħna minna f'diġi sanko sena l-oħra u dan jidħol f'aktar dettal dwar l-analiżi. Aħna nappoġġaw ħafna il-konklużjonijiet tar-rapport, mod partikolari dwar il-ħtieġa illi jkollna strument legali tal-Unjoni Ewropea. Din hija importanti kemm għal IDRs nazzjonali kif ukoll għal ideas transkonfinali. U issa nixtieq indulej sur Rochefort fl-abbosta rapport tiegħu Jiena nixtieq nirringrazzjah għal ħidma tiegħu dwar dan l-abbozz rapport li f'kol membri l-oħra li taw l-kontributi tagħhom. L-abbozz ta' opinjoni tal-Sur Rochefort jaf konformità mal-proposti li qed ħejji l kummissjoni U għalhekk jiena nixtieq nikkonferma l-intenzjoni tagħna li aħna noħorġu bi proposta għal direttiva dwar l-ADR. Aħna wkoll ser nerġgħu naħsbuha dwar il-lingwaġġ tat-titlu mhux dejjem faċli li wieħed isib lingwaġġ vijabbli legalment jista' jkun illi nibdluh jista' jkun illi ma nibdluh. Ser nieħdu konsiderazzjoni l-kummenti tagħkom. Il-proposta għal direttiva għandha lan illi tibni fuq dak illi diġà jeżisti fl-Istati membri. U għalhekk il-punt li ġie fuq kemm il-darba matul id-dibattitu illi aħna ma rridux nikompromettu dak li diġà jeżisti fl-Istati membri, aħna ħadna nota ta' dan. Iżda irridu nimlew il-vojt, neħtieġu ADR dawk iż-żoni, dawk loqsma setturi fejn ADR ma teżistix għadha mhux fisseħ. Aħna Naqblu ma' rapporter fl-attitudni tiegħu dwar eh, l-idea ta' karta illi tmexxi l-ADRs din iċ-charter din xi ħaġa nistgħu naħsbu eh, dwarha. Charter bħal dan jista' jikkumplementa dispożizzjonijiet leġislattivi, jista' jistabilixxi l-vantaġġi u l-prinċipji tal-ADRs din hija xi ħaġa illi aħna diġà għandna lan illi ndaħluha fil-proposta leġislattivi prosta legislativa, skużawni. Dwar il-prinċipi aħna naqblu ħafna ma dawk li huma infasla fl-abbosta opinjoni u dwar il-kwistjoni tas sistema li tkun waħda blaħlas għal konsumaturi aħna ħadna il-punt ta' Sur Myers u dawk ta' Sinjora Weiler u Sinjura Rapti aħna naqblu illi hija xi ħaġa li aħna nixtiequ għal sistema tkun bla ħlas għall konsumaturi iżda jrid nirkonoxxu il-prinċipju li hemm bżonn ta' xi miżata li jrid ħallas għall konsumaturi ma għandha tkun miżata baxxa simbolika il-konsumaturi jridu jkunu involuti bisħieħ fil-proċess. Imbagħad dwar proposti tas Sur Rochefort Għanna naħsbu illi l-ADR għanda tindirizza il-kazijiet C2B dan huma speċifiċi ħafna u għana ek qed ngħidu fil-proposti. Du l-idejat fuq l-internet online u transkonfinali aħna naqblu illi tkun xaġa ħaġa tajba li konna pjattaforma fuq l-internet. Ħadd nota dak li qal is-Sur Fox Aħna ma rridux nistabilixxu sistema mifruxa madwar l-Ewropa li tiġi superimposta fuq l-istrutturi nazzjonali. Għalhekk l-idea li għandna f'moħħna hija illi noħorġu bi pjattaforma għal riżoluzzjoni ta' tilwim fuq l-internet biex inkopru it-tilwimiet eh, transkonfinali fuq l-internet. Din tkun pjattaforma illi tamil aktar faċli biex aħna norbtu flimkien l-ADRs nazzjonali li diġa' jeżistu għalhekk din il-pjattaforma ser tibni fuq l-esperjenzi pożittivi illi aħna diġà ksibna in-networks u ċentri Ewropej diġà kisbu u dan ikun punt uniku tal-konsumaturi illi jidderġijom lejn l-ADR illi tkun inkarigata mill-proċeduri tagħhom. Għalhekk aħna naqblu mal-pożizzjoni ta' Sur Rochefort kif kont qed ngħid il-Kummissjoni għandha lan illi tadotta proposta għal regolament għal pjattaforma ta' tilwimiet fuq l-internet fl-istess waqt dan ħatamlu fl-istess waqt li ser tistabilixxi direttiva dwar l-ADR. Mhux se neħdilkom iktar ħin, imma il-punt dwar l-informazzjoni huwa importanti huwa importanti li jkollna proposti leġislativi illi jagħtu t-tarif neċessarju l-konsumaturi għandna. Bank ta' data, database fil-Kummissjoni, iżda aħna neħtieġu xi ħaġa li tmur lilin minn dan għaliex id-database tagħna hija biss reġistru hija bħal reġistru tal-ADRs illi jeżistu fl-Ewropa. Dwar il-quality label, it-tiketta tal-kwalità, dan huwa kunċett interessanti. Aħna ser naħsbu dwar dan ukoll fid-dawl ta' dibattitu tagħkom u dwar ir-rimedju kollettiv jiena ħadd nota ta' dak li qal Mr. Ġandi Filides u Sur Fox. Sur Joven u s-Sinjura Rapti u forsi nistgħu nitrattaw dan fl-istadju li jmiss ta' dibattitu, grazzi. Grazzi, grazzi tassew. Talli, għettinna dwar li ma kustjonijiet qed taħdmu, aħna qegħdin naraw l-importanza ta' ħidma strateġika f'dan l-istadju jiena nixtieq ngħid illi din hija opinjoni għal kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali qabel illi l-aspetti kollha marbuta mal-konsumaturi ser jaqa' taħt il-kompitu tagħna. U sur Rochefort ser jiżgura li dan ikun il-każ meta l-opinjoni tagħna tgħaddi għand il-Kumitat Ġuri, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Ma tant fadlina ħin. Sura level xtaqt li twieġeb għal xi punti speċifiċi qabel ma ngħaddi l-kelma li Sur Rochford iwa. Jien nixtieq nikkumenta fil-qosor dwar mistoqsijiet li ġew imqajmu fejn aħna għandna xi tip ta' xieda. L-ewwel mistoqsija kienet għandna skema public to business, għanna xtib ta' riċerka marbuta ma' dan, għax ma kienx parti mill-mandat tagħna mbagħad qajmet il kwissjoni marbuta mad database tal-Kummissjoni u importanti illi fis-setup attwali din id-database tkun għall-esperti tal-konsumaturi u mhux immirata għall-konsumaturi. Signposting hija importanti wkoll. Imma rridu naraw jekk hemm bżonn ta' website ċentralizzata li tista' tagħmel dan jew inkellem bżonn ta' sign ta' signposting fuq livell nazzjonali, kwistjoni ta' standards u kompetenzi u kol tal-iskemi tal-ADRs meta aħna minna riċerka fl-2009 għal-Kommissjoni u issa f'dan l-istudju il-kwistjoni tal-kompetenza tal-Ombudsman miex miex kwistjoni hemm mekkaniżmi stabiliti hemm skemi attwali li qed jaħdmu ħarir, jidru li qed jaħdmu ħarir. Hemm standards f'rakkomandazzjonijiet tal-Komissjoni li huma disponibbli u l-kwistjoni ewlenija hawnhekk hija li l-standards dawn l-standards mhumiex prattiċi mhux daqshekk prattiċi għalhekk ħafna skemi tal-ADR ma jafux jekk huma għandhom xi ixxu jew le ma' rakkomandazzjonijiet għaliex dawn il-lingwaġġ tagħhom huwa fuq livell astrat ħafna u għalhekk huwa tajjeb li jkollna linji gwidi tajbin li jgħinu l-iskemi tal-ADR. Kwistjoni ta' kompetenzi ta' taħriġ mhix marbuta ma' riċerka tagħna u mhuwiex tħassib tal-negozji u l-partijiet interessati. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-ispejjeż, hemm proċedura, hemm modi differenti kif nistgħu nindirizzawhom. U aħna qed naraw illi kull mod għandu l-lati pożittivi u negativi tiegħu. Imma l-importanti illi l-iskema tkun waħda sostenibbli. Dawn huma l-elementi marbuta ma' respons tiegħi, forsi l-aħħar punt rajna ħtieġu strumenti leġislattivi. Dawn irridu npoġġuhom f'serje ta' tliet mistoqsijiet. L-ewwel net hemm xi problemi oħra li huma relevanti għall konsumaturi u risposta tagħna hija IVA, ADR hija għodda tajba nistgħu ngħidu IVA wkoll. U t-tielet mistoqsija hija l-ADR sejra tiżviluppa għal rasa biex il-konsumatur ikollu opportunità raġonevoli li jisib skema tal-ADR fi stat membru ieħor u jinnaħseb li mill-esperjenza ta' dawn l-aħħar 10 snin aħna nistgħu ngħidu illi dan huwa l-każ fejn hemm il-leġiżlazzjoni hija disponibbli. Grazzi. Isur Roxfoħ. Malaj malajr. Sur President, li kummenti minn għandi l-ewwel nett Nixtieq nirringrazzja lis shadow Reporters u lill kollegi l-oħra għall kummenti tagħhom. Kienu kummenti ta' sewi. Aħna ser inqisuhom ovvjament. Hemm tliet affarijiet li ħarġu minn dan id-dibattitu. L-ispejjeż, id-direttiva jew kella charter u r rikors għal rimedju kollettiv dwar dak li qari sur Fox u għall-ispejjeż li din tkun xi ħaġa bla ħlas u mod kif aħna natuha spinta iżda il-punt hawnhekk huwa li niżguraw li l-konsumatur ma jmurx il-qorti. Fi Franza jekk wieħed jmur il-qorti għal xi ħaġa żgħira din tkun bla ħlas issa jekk wieħed jirrikorri għall adr anke jekk il-rati huma bxejn għal ammonti żgħar, in-nies jispiċċaw jirrikorru għall qorti flok iktar minn 1500 iktar minn sa, skużawni, 1500-1500 euro ikun bxejn fi Franza. U ejjew ma nibatux in nies Ma nġellux in-nis jirkorru għal-qorti. Issa, din għandha tkun direttiva jew charter. Jiena naħseb illi serin jiddiskutuha ħafna, serin jaqblu ma jaqblux, ma naħsibx li kontradizzjoni jekk kun direttiva. Umbagħad charter hija kelma li jużaw l-ombudsman huma jitkellmu dwar charters kif qalet ir rappreżentanti tal-Kummissjoni din hija xi ħaġa din hija idea li qiegħda dejjem tikber. Ir-rimedju kollettiv, it-tielet punt tiegħi. Spiss l-ADRs ikunu forom individwali ta' litigazzjoni. F'termini konċettwali dan mhux marbut ma' rimedju kollettiv. Dan huma żewġ affarijiet differenti l-edukazzjoni individwali tgħaddi mill-ADR u mhux mir-rimedju kollettiv. Fl-aħħar net ma naħsibx illi kun ta' benefiċċju illi impoġġu l-ADR kontra ir-rimedju kollettiv. Jekk l-ADR jaħdmu u rimedji kollettivi serin jonqsu ma naħsibx illi irridu ngħidu li aħna mhux permettu il rimedji kollettivi u se nagħmlu dan minn flok. Kif kien għatijajt jgħid is-Sur Juvan illi jkollna rimedji kollettiv din għandha tkun alternattiva jekk lejdi ma taħdimx, din hija xi ħaġa separata mejn ma nħawdux l-affarijiet mal-litigazzjoni individwali. Grazzi tassew, naħseb li tajtna opinjoni komprensiva bil-prezentazzjoni wkoll. Grazzi Sunjura Russo għal kummenti tagħha. L-iskadenza l-emendi 19 tal-Ulju ser nikkonsidrawhom fil-31 ta' Wissu. Nivutaw fil-komitat un bad dan dawn jaddu fil-komitat tal-affarijiet legali u inti ser tiddefendihom bisħieħ ukoll. Kollegi, issa nixtieq ngħidilkom illi ninsabu lura fil-ħin. Nixtieq nirringrazzja lill konsulenti tagħna wkoll rapport tajjeb ħafna. U żgur li dejjem ser tkunu disponibbli anke jekk illum ma tantx kellna ħin disponibbli. Grazzi tas-sew ta' din il-biċċa xogħol eċċellenti tagħkom. Issa, jina naħseb illi nistaw natu biss 20 minuta li sinjura rabti f'dan l-istadju. Ser ikonna opportunità li nitkellmu dwar l-emendi tiegħek wara il-pawża tas-sajf. Għandi sur Giovanni, sur Kreuzmann, sur Fox. Is-sur kan faħan ma jinstab xawnek, u s-sinjura Svensson ma tinsab xawnek. U s-sur tan saf li dis jinsab xawnek u koll, forsi jishtiq jikkommenta. Irridu nispiċaw san of sinar għalix għanna l-Kommissjoni għonek biex tatina l-prezentazzjoni dwar l-evaluazzjoni tal-impatt dwar l iftajemmet tal-kreditu, il-credit agreements. Nishti li jkonna il-prezentazzjoni u forsi jekk hemm xi mistoqsijiet nistaqsuhom aktar tard. Ejjew ma nibdewx aktar tard minn nofsinhar ser inkun disciplinat ħafna fil-ħin nixtieq ngħid li s-surrabti li iktar maddum tippreżenta rapporti iktar inqas għandna ħin biex jitkellmu x shadows huwa fidek. Inti iddeċiedi kif tixtieq taħdem. Jiena nixtieq nadilek il-kelma biex tippreżenta l-abbozza rapport tiegħek. Tajjeb wis. Fimtek, President, ser naġġel kemm jista' jkun. Għalhekk nixtieq ngħid li jien naqbel perfettament ma l-aħħar punti illi għamel is-sur Rochefort fl-interventi tiegħu jiena dawn napoġġhom u it-tilinet il-qafas attwali, l-qafas eżistenti fl-Unjoni Ewropea ifisser illi l-konsumaturi u l-SMEs jisofru danni u ma jirċevux kumpens rimedju kif jistħoq ilhom. It-tielet net nixtieq ngħid illi tkun idea tajba jekk il-Kummissjoni toħroġ b'inizjattiva leġislattiva. Iraba net. Jien nixtieq nisħaq nenfasizza dwar il-fatt illi aħna irridu fejn huwa possibbli inħeġġu rizoluzzjoni ta' tilwim bikrija u għanna nirrikorru għal-qorti jekk vera jkun hemm bżonn. Jien nixtieq ngħid illi favur jiena favur ir-rikonoxximent tal-importanza tar-rwol tal-qorti meta ikonna nieħdu deċiżjoni jekk klejm eh, jew le jekk klejm jiex ammissibbli jew le. Ir-rappreżentanza wkoll tittiġi ġudikata minn dik il-qorti għadna ma spiċċajx President u rridu niprotegġu l-konsumatur ukoll. Hemm żewġ punti illi nixtieq nagħmel dan il-punt. Illi jiena ħadtom dawn il-punti mill-smieħ illi għadni kemm nattendi organizzat mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali dwar ir-rimedju kollettiv. L-affarijiet kienu ċari ħafna. Aħna il-kol irridu niżguraw illi aħna ma nidħlux f'sistema bħal dik illi hemm fl-Istati Uniti. Il-forzi kollha politiċi il-Kummissjoni huma diretti ħafna dwar dan. Il-Kummissjoni ma tatniex l-impressjoni illi l-intenzjonijiet kienu ċari. Ovvjament aħna hawnhekk qegħdin nittrattaw mas sur Almunja u s-sur Dalli. Is-Sinjura Redding iżda għandha l-aħħar kelma hawnhekk. Il-konklużjoni kienet illi sal-aħħar tas-sena ser tinħareġ komunikazzjoni. Iżda biex naqlaq dwar dan, jiena nemmen illi kun tasirja diskussjoni tagħna jekk jiena naqra il-proposta illi saret mir-rappreżentanza tal-Forum tal-Ġustizzja Ewropew. Dak li qed jgħidu bl-Ingliż huwa li dual and collective redress based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 jiffittija f'kull sistema nazzjonali. Daqshekk, President. Grazzi tassew, Sinjora Rabti, għal prezentazzjoni ċara ħafna u anke għal dan il-kontribut tal-aħħar li tajtna li naħseb li kien kontribut tassew interessanti. Ejjew ngħaddu għax-shadow sur Joven, sur Kreuzman u is-sur Fox. Sur President, Sinjora Rabti, Jekk aħna nkunu favur is-sistema Ewropea ta' rimedju kollettiv, ir-raġuni hija li aħna rridu niddefendu l-konsumaturi, aħna rridu niddefendu koll in-negozji. Ejja ma mhux ħażin hawnhekk. Fidan l-Unjoni Ewropea diġa hemm bosta stati membri li adottaw leġislazzjoni dwar ir-rimedju kollettiv. U Kif jinsabu l-affarijiet dan jistgħu joħolqu preċedent ta' numru ta' abbużi illi inti diġà iddeskrivejt l-iktar l-eżempju Amerikan. Irridu nevitaw li jkun hemm forum shopping u għalhekk neħtieġu sistema Ewropea. Forsi naqbad ma' xi punti li inti semmejt l-iskop tal-applikazzjoni. Jina nemmen li fl-abbosta opinjoni tiegħek il-fokus irridu jkunu l-konsumaturi, iżda inti titkellem dwar iċ-ċittadini ma nafx hemm xi ambigwità illi fil qed titkellem dwar il-konsumaturi u mbagħad fil qed titkellem dwar iċ-ċittadini. Fi tliet punti inti tirreferi għal rabti dwar in-negozji u l-professjonisti inti qed tinkludi l kumpaniji fl-idejat tiegħek dwar ir-rimedju kollettivi? Imbagħad hemm il-kwistjoni ewlenija dwar l-opting in u l-opting out. Ma naħsibx li qed tagħti pożizzjoni ċara ħafna. Jekk nanalizzaw l-eżempju Amerikan, jekk wieħed qed jipprova jevita l-abbuż, la dubju ta' xejn irrid ngħid illi aħna rridu marwa l-opting in u mbagħad dwar il-finanzjament. Dinja ċaġa kruċali. L-iktar dwar l-abbużi u kif isiru l-abbużi. Il-finanzjament minn partijiet terzi rajni fl-Istati Uniti u ġi identifikat bħala sors ta' abbuż ta' rimedju kollettiv hemm kumpaniji li ġew stabiliti biex jagħmlu industrija joħolqu industrija mill-organizzar tal-claims kollettivi bħala partijiet terzi pretendu li għandhom interess, iżda huma ma jkollhomx interess. Hemm ir-raba ħaġa li inti ma referejtx għalija u jiena nixtieq li inti tirreferi għalija meta nitrattaw l-emendi. Il-prinċipju li telli ħallas. Ma taħsibx li d dokumenti tiegħek jista' ikun ta' opportunità għal kriterji li għandhom jirrikonoxxu natura ta' rappreżentanza tal-konsumatur madwar l-Ewropa u fid-dibattitu dwar medjazzjoni fil-konfront tar rimedju kollettiv ma naħsib li inti qed tipprova issaħħaħ ir-rimedju kollettiv. Ir-rimedju kollettiv għandha tkun l-aħħar alternattiva wara li jkun hemm il-medjazzjoni. Imbagħad inti tkellimt ukoll dwar id-danni punitivi. Dawn m'għandhomx jiġu aċċettati fl-Ewropa, ovvjament, għaliex dan huwa sors ta' abbuż mill-mekkaniżmi ta' rimedji kollettivi. Jiena lesti li naħdem miha fl-emendi u ninsab ħerqan biex naħdmu flimkien. Is-Sinjora Kreuzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann fast alles unterstützen Grazzi tassew, sur ċer. Nista għabel ma dak kollu li ntqal mil kellim ta' qabli. usan għasim tenni kolla, xil kollega unek qal li konsumatur ma mhux dejjem jieħu dak li għandu jieħu. U fejn hemm dan il-rimedju kollettiv, kun hemm kulturi legali differenti, meta rejna, per esempio, kif id-dirsiv tal-konsumatur, huwa diffiċli ħafna li dawn nieħduhom naqduhom u nissodisfaw kulħadd direttiva waħda. Fil-Ġermanja għanna livelloli ta' tilwim, fejn ta' tilwim eh, fuq livell individwali fejn nisma' jmorrux xudim l mill ħafna nies imur u il-qorti għal anki każijiet żgħar ta' 300 euro, ġivi dawn ħafna każijiet li huma ta' valur baxx ħafna bħala flejjes. Allura, hija tajba li jkun hemm xi ħadd li jista' juża sistema minn flok dawn il-każijiet. Jekk aħna ħana qogħdu niftu l-kaxxa ta' Pandora. Nista' ngħid biss li l-affarijiet jistgħu kunu diffiċli ħafna. Osta zovu problemi problemi kollha. tajt il-Kommissjoni fl-aħħar illi intijiet li huma li għandna bżonn b'dan il-mod ndaħlu mal-sistema sistema, ġifir ħan t-provaw nieħdu di sistema legali u sistema nazjonali, niprovaw naqduwa ma di sistema. Musta taħdem għax kif għedna strutturi dwa differenti rajn nieħdan fit smih smana mill-Italja per eżempju, li inti qabel ma tista tmur l-qorti biex eh, tatfa t-talba tijak. Irti kollok proċess ta' IDR li tkun update minna, ġifir inti l-ewel tagħmel l-IDR Umbat mur li mill-qorti, ġviri x'nistgħu nagħmlu, sina vajr qed tagħmel lebi rasa, ma tistgħu taraw li għandna strutturi differenti ferm. U uh, l-Ingliżi mbagħad għandhom proċedura tagħhom, u jekk huma jkollhom imorru lura sistema Ġermaniża, ma tantx ħatoġobhom di. Eh, hemm xi kollegi qegħdin jimlu jifa brasom hawnhekk. U għalhekk jridu permettu li veru fuq livell transkonfinali nippermettu permettu li dak li jkun ikollu sistemi iktar faċli għamek naqblu ma' bat fuq livell lokali inżommu ma' sistemi legali tagħna. Grazzi, Sur Fox, għandu xi idea hawnhekk? Iva, grazzi ċer. Grazzi, Senjura Rabsi, ta' xogħolok fuq din l-opinjoni. Inti tafu nasib il-kollegi jafu minn l-ewwel interventi dwar dan is-suġġett li nħoss illi il-proposta tal-Komissjoni huwa żball Jiena nibza illi ħankunu qegħdin mixi fl istess triq palma minna fid-direttiva tal-konsumatur. Illi dan ħajqogħdu ntawlu nġebdu għal dejjem ta' dejjem mhux se jkollna ftehim mal-Kunsill u mal-Parlament u jien il-parit huwa naqbdu u naqtaw isna minn issa għax mis ser taħdem u ħanqogħdu neħlu xebaħin u biex minnaw ftit sin oħra kien hemm biċċa kompromess li ma jogħġob lil ħadd u għalek tajjeb illi naqbdu u naqtaw isa minn issa. Imma bażi ta' inti kummissjoni kif ukoll xini Europe timmu mhix se taqtaw għalko minn issa ħan tikom Fil-opinjoni jiena ħarrist lejn paragrafi 9, 10, 11 u 12 u fejn il-salvagwardi saħħithom kontra il-tilmin, tilwim abbużiv. E Jina naqbel miegħek imma inti jekk jkollok sistema ta' rimedju kollettiv E, inti ħajkun qed tipprovi l-inċentivi biex e, toħloq sistema fejn hemm maqdiet illi jħeġġu li jkun hemm dan il-ftemiet ta' ftehim e, ta' tilwim permezz ta' kumpens kbir jingħata permezz ta' ċertu forsi. Pereżempju anki jekk joħorġu karità u qaqda ta' karità li tkun titħeġġeġ il-klijenti tagħha jew konsumatur tagħha biex t-promovi ruha u tikber kull ma jmur. Għalek jiena naħt suġġerixxi li inti tillimita xolok għal prinċipji komuni u sajn li kull stat membru għandu jiprovajżhom miegħu, pereżempju fir-Unita aħna għandna dak li msejħin group litigation orders, sistemi ta' tilwim, ta' sistemi ta' tilwim gruppi. Ġviri, jekk inti tista' forsi tirfina l-opinjoni tiegħek u d-domma għal fuq dak il-livell fejn kollok tajt li kull stat membru tikollok forma ta' rimedju kollettiv imbagħad ikun fidejn kull stat membru biex jiżviluppa sistema li jaħdem f'imkien ma' niżġa tas sistema legali li diġà qegħdin hemm mela tkun qed tagħmel biċċa xogħol siwja. Jekk le, jekk tipprova tkun iktar ambizzjuża dan ħajwassal għal ħafna problemi. Signora Weiler fil-qosor imbagħad. nej oħra. Signora Weiler fil-qosor din mhix ewwel darba li kien għadha diskussjoni. L-istess argumenti minu kontra, minu favur. Missa wasal iż-żmien aħna smajna dibattiti għaddejjin maħamest mest minn snin. ngħid din, il-kultura politika, ekonomika, fl-Europa, et jisiru jixxibħu kull ma jmur. Aħna ħadna, per eżempju, ħafna ehm, ideat u sistemi li kena miskandena, miskandeni, skandinavi. Imma per eżempju, ma' għasu bi ċara li aħna ma' nidux il-sistema li għandhom Istati Uniti, fejn għandhom sistema li aħna ma nxux naraw fi sistemi tagħna. Meta naqdu għat talbiet ta' gruppi. Imma qed jgħid li dawn qegħdin nikkopjaw l-Amerika, le ma l-Amerika mhux qegħdin nikkopjaw aħna qed insegwu lilhom. Grazzi. Grazzi minn ħadd iktar li intervjeni. Sinjura Russo, u mbagħad Sinjura Rapti, Sinjura Russo kieġbok. Grazzi, Sir. Sur il-Komissarju tiegħi sur dalli tkellem dwar dan fis-26 ta' Mejju u Sinjura Redding ukoll. Il-Komissarju Redding u dawn qalu li l-Kummissjoni qegħdin jistudjaw ir-riżultati tal-konsulta u b'dan l-istadju min issa noqgħod ngħid dak il jiena naħseb fuq il-punti li tqajmu il-Kummissjoni eh, kif edna dal-għodu kol fi smieħ tal-Komitat ta' ġuri joħroġ b'komunikat ta' tmim is-sena biex eh, kun tista tara eżattament x'inhu t triq il quddiem f'dan id-dossier. Jiena nixtieq ringrazzja Sinjor Rafti għar-rapport għall-isforzi li qed isiru biex eh, inkonna mod konkret kif naħarbu minna u l-intervent tas Sur Javen nistiq ngħid illi ovvjament kull ħaġa li tiġri fuq livell ta' kommissjoni ta' neċessità ħatkun imsejsa fuq li nevitaw kull tip ta' abbużi. U sabiex inkunu nista' nevitaw din is-sitwazzjoni fi Stati Uniti u kif qal is-Sur Fox ukoll kif edna fi konsultatana kull ħaġa li tgħid il-Kummissjoni se ngħiduha biex insiz damlu biex inħarsu s-sistemi legali tal-istati membri dan huwa l-punt tal-konsultazzjoni li nagħmlu xi ħaġa fuq livell tal-Unjoni biex nirrispettaw is-sistemi legali eh, għal għal kooperazzjoni ta' kulħadd u għal natamaw illi sa fit minn is-sena nkunu nistgħu noħorġu b'komunikat illi jista' jiġi adottat fil-Parlament fuq rapport ta' un initiative tal-Parlament. Grazzi. Thank you very much, Mrs. Rousseau, and uh, also for being here all morning for your various dossiers. Grazie, signor Rousseau, grazie tal-li għattamnek għal nofsenar kollu ta' dal-ħodu. Issa, fejn nista nibda? Intom, il-koll il komma unek jina pittos ġrida f'dan il-parlament ċmi ma nafx. Suppostin jina Little Red Riding Hood fil-foresta u hemm il-lupi madwari u jiena ma nafx biha Jien nibdew ma' Sur Fox. Sur Fox għamilha ċara mill-bidunet l-ewwel diskussjoni tagħna u qal li rimedju kollettiv le grazzi imma le grazzi. Is-sur Jovan kien issu tal-ħiet ta' tama u anke sur Kreuzman tagħna ħil ta' tama. Ma sal-lum qed jitkellmu mod ieħor, diskors ieħor. U hekk irrid issa ngħidha kif inhi. Jiena kont ħasba ħafna minn opinjoni partikolari. Pero jina minissa naqta qalbi malajr pala persuna u jina pjuttost ġellida nara għalma għaddi l-opinjoni illi hija opinjoni li mandiġ ħafna saħħa forzi jina nkelli però xorta waħda nidħol ċertu konfrontazzjoni ma' ċertu nies, ma' ħrajn, ma' gruppi ma' parti tiegħi ta' soċjalisti wkoll. U mal dottrina li u twemmin li għamil Greċa wkoll, vidin zommu għadem għajnejkom. Din itfaw f'xi rokna ximkien hemmhekk u żommu hemm. Jina hawnhekk bet fasilta dan ir-rapport jiena xtaqt inħalli l-affarijiet miftuħa d-diskussjoni kemm jista' jkun. Għax jiena nemmen illi meta inti tiddiskuti xi ħaġa fit-tul hekk kif nirkosawlek. Jasal punt ma nafx se jekk ikun se jkun ambizzjuża stess jekk qed jingħad noħlom Imma jina nemmen illi issa wasanna fl-ewwel fażi ta' maturità ta' diskussjoni u għalhekk jiena ma semmejċ l-optin u l-optaw ta' xina tħaltaw ġew b'opinjoni għed ċarament. Mela, sinjuri, jiena rrid optaw tu daqshekk. Ma nafx xelf fiħa jkun għod diskussjoni kieku. Jirna t-tinżom maħi miftuħ, jirrit nisma proposti, finanzjament. Jien għandi xi ideat. Il-prinċipju huwa li min jitlef iħallas Jina l-esta u koll nidiskuti nisdiskuti għonek dan il-rigward. Il-rigward mbat il-konsumatur il-konsumatur u ċittadin li noqotux nilludu ruħna kullħat, kull ċittadin huwa konsumatur. U hawnhekk hemm tliet kustjonijiet li tqajmu għax fil-Greċja, per fil-Greċja l-qalba tal-ekonomija tagħna huma l-SMEs. U għalhekk, ovvjament dawn ħajkunu d għajnejja il-ħin kollu. U fl-Ewropa l-istess jott, l u huma l-qofol ta' kollox. l smis u l-konsumaturi. Għandek il-konsumaturi individwali u bat għandek il kumpanji l-kbar li wassanni biex nasab żewġ affarijiet. Jekk qed nasbu dwar jew nitkellmu dwar il-konsumatur, issu Isu mhux qegħdin nagħtu każ l-innoċenza tagħha meta jixtru tagħhom meta jmur jixtru xi ħaġa pereżempju. Ġvien trid mhux tixtri telefon. Mobile. U forsi għandek konsumatur illi jidher innoċenti imma fl-istess ħin għandu f'maħħu illi jagħmel sara kbira lill-telefon billi mbati għamil jitella l-Nokia l-qorti u għall-kumpanija Nokia. Forsi vera fil verita mhux Imma fl mill laħar hawn ħafna semmiz involuti laqas ma rrid illi dawn e, batu u jridu jkopru danni huma għax jekk dawn ma jistgħux ikampaw mela ħispiċaw bin-nies mingħajr xogħol. Ovvjament qed nuża kazijiet estremi, eżempi estremi, sempliċement biex nurikom il-puntijaj. Iżajn għed niprofa nikkonvinċikom illi jiena tassew għandi maħħa miftuħ biex tipprova nilħu konsens, nrit li nsibu konsens tajjeb. Jek għana ma se xej. Mela, għaxa għan noqogħdu għaddejn bid-diskussjoni. Naħseb li ma emlok għal diskussjoni, emlok għal riżultati. Ma naħsibx il-bicċa opt u l opt u għal-ektar punt kruċali għawnek. Ma naħsibx illi l opinjoni wara kollox mux rapport. Dan hija opinjoni. Ma naħsibx illi aħna edin għonek din il-kariga biex niddefendu biss il-politika tal-partit tagħna. U jina li laqatni l-lum fis-smieħ illi l komitat tal-Affarijiet Legali organizzaw li laqatni għali u nixtieq nisħaq fuq dan li kienet atmosfera differenti ħafna minn din id-diskussjoni hawnhekk. Iva ser nagħlaq. Kien hemm il-xewqa min-naħat kollha li jiddiskutu, li jiffukaw fuq iċ-ċentru tal-Ewropa mingħajr ma jiffukaw fuq l-irqaqat fil-periferiji. U din ta' ma' l-konsumaturi fl-Europa, negozji u għas-sistema politika kollha fil-kontinent. Għalli ma ninsewx li il-konflitt bejn l-Europa u l-Istati Uniti jeżisti u ħajkompli jeżisti. Imma jien għana li fl-Europa għanna l-imħuħ, għanna n-nis, għanna kapaċi, għanna l-ħila, illi mmexxu l-qoddim. Grazzi tassew. No, well, thank you very much indeed for your passionate response, which was very, very good. Grazzi ħafna ta' tweġiba tijak, kienet tweġiba tajba ħafna. Inti rapporter tal komitatu u mandiġ dubju li ħajna xilak issi proposta tajba u konna nivvotaw. votaw Ix-shadows għandhom sa 19 ta' Lulju biex joħorġu b'xi emendi u naraw nistgħu ximmexxu l-affarijiet il qudiem Idu nikkonsidraw imbagħad l-affarijiet fis-19 ta' Settembru. U naraw jekk ikollhom diskussjonijiet U forsi niddiskutu waqt il li titifluħ daqsxejn bat wara li niġġu insibu soluzzjoni nittamaw. Nkomplu ta' proposta importanti dwar il fem ta' kreditu li għandhom xieqsma proprjetà residenzjali. Din hija xi ħaġa li qegħdin nagħmluha flimkien mal kumitat tal-Affarijiet Legali. U jkolli kom illi qed ikonna xi diffikultajiet fuq din ir-relazzjoni għaliex. Anke meta nawx ġara fil-passat fil-, -passat, fil Direttiva ta' kreditu ta' konsumatur għanna ħafna kustanijiet li għandhom xaqsmu għal konsumatur u l-imġiba tagħhom hawnhekk Il-relazzjoni li kanna u koll mal li kon kultant isa ma tantx tkun kam diskussjoni kif nishtiju. Baħan kompli naħdmu fuq għadin. Nina politika ta' dan il-komitat u aħna nishtiju akutarità li konni li nħarsu lejn l-evaluazzjoni ta' patta din il-proposta. Dina miex ħatkun skambju ta' opinjonijiet fid-data ma' rapporter dan affarijiet li ħiġu aktar tard, però naħseb illi ħa jipprovdi test għad diskussjoni u ċertu affarijiet li għadhom jiġu indirizzati. Is-sur Filippe Lej, għatna raħ hemmek, ħakka għati prezentana l-istajt stakom. Ma fxek nistax nistaqsik jek tistax jena xilak tlessi prezentazzjoni tijak jisu faċar minuti. Forsi kollok taġġel daqxejn fċertu slides, imma imba tana kanna rapporter, sur għanduħu kol jatamna kas soċjalisti, sur na fi mx jatamna kas sur grojt ma jataw. Eh, sur Fox li ma jgħjaqati l-għaw minn dal-ħodu u Għen nibdew, sinjuri mela, fuq dan, xodana fuq l-davat sen mpat, ma kanna l-slides, għanna kopja taħħom, jekħġbok. Thank you very much, Chairman. Uh, I'll try to be uh, as quick as possible. Uh, I thought that I would have 30 minutes, but... Uh, <laughs> Eħħajin għasib li kolli nofsija, xar minuti daqxaj fuq, imma ma jimportax nitħlila l-sfida. Kolunka proposta leġislattiva fil-kontest ta' rekwiziti għal regolamenti aħjar, il-Kommissjoni għamlet evaluazzjoni impatt fuq il-mortgage credit market. Dan sar f'Marzu ħaġa importanti għal dan l-evaluazzjoni ta' impatt hija li għamilna wkoll konsultazzjoni estensivi ma għamilna Green Paper u kol fl-2005, White Paper fl-2007, kellna u kol evaluazzjoni ta' impatt ieħor, konsultazzjoni pubbliċi fl-2009, smieħ pubbliku fl-istess sena Il-Parlament din l-istituzzjoni kif ukoll l adottaw numru ta' rapporti fuq is-suġġett u kellna wkoll numru ta' diskussjonijiet mal-Istati membri fil-gruppi ta' esperti ta' gvernijiet kellna skerna eh, fuq kol benefita san gruppi esperti u qablu fuq dak li għatisira isir kena u wkoll diskussjoni bejn industrija u konsumatur l-importanti u Illi dan il-materjal kollu jinsab disponibli fuq il-website tal komissjoni ġifiri jek titu tirreferu għalija din hija disponibli għal pubbliku. Il-kuntest ekonomiku kien il-problem. Fortunatament is-swieq Ewropej ma kellhomx istess diffikultajiet bħal l-Istati Uniti f'dak għandu x'jaqsam għal mortgage credit imma xorta waħda għandna iżjed dejn minn ta' konsumatur u self Um, u tislif madwar għaxra madwar 10% ta' djar li repartjaw l retrati u kien hemm diffikultajiet u tifa rates fi stati membri kollha kif ukoll foreclosures f'numru ta' stati membri. Aħna publikajna wkoll proposta direttiva il-working paper tal-Kummissjoni fuq il-prassi li nistgħu nagħmlu biex navitaw il-foreclosures u din id-dokument jistgħu jsibu numru ta' ċifri illi għadna bċaqsmu ma l-ħarrati ta' foreclosures. Self t-sif responsabli għanna self eh, ta' skambju rati ta' skambju ma' nġ verifika ta' tħulu fil-ħagġa fil-Rumanija rajna madwar 90% ta' self kienu fl-euro ġifri saru bl-euro dan huwa eh, munita differenti minn dik lokali. Dan mhux affarijiet ma tal-istat membri ġodda biss anke l-Awstrija kien hemm 38% ta' sef li sar fl-euro. Għalli xirra ta' kieku ma kienx tkun favorevoli, dan għamel numru għamel il-problemi għal minn kaqet jistellef ċertu stati membri, speċjalment il-Renju Unitu l-Irlanda, ma kellna l-ebda verifika ta' tħul. Stati membri bħal Franza u anki l-Ġermanja fil-bidu ta' sin 2000 rati tal-LTV u l-LTI zdidu. Xwassala problemi, fallimenta s swieq sa' ċertu punt. Xikaġun aħdan, informazzjoni asimetrika, ħaġa tiġi normali is swieq u il-kreditur f'kafta drabi jkun iktar informat mill konsumatur ma' persuna il-għattissa l-fnin banda l oħra tkun iżjed informata dwar E, ċirkustanzi finanzjarji personali. U dana l-izbilanċi wassal għas fallimit fissu, kienem kien hemm ukoll mizzal l-injati, kienem forsi dak li jkun ikun xorta e, jagħti mortgage għavolja forsi ikun aħjar ikun daqsxejn iktar kaws minħabba li jkun qed jieħu l-bonus jekk ibijaw minn flok iżhom lura mbagħad kellna fallimenti regolatorji numru ta' lakuni regolatorji kellna supervizjoni mhix adattata. U fejn fuq livell ta' stat membri dawn l-intermedji u istituzzjonijiet huma regolati ħafna drabi ikunu bizftit ftit stati membri li għamlu dan. Ġifiri, għanna il-bazi mish ugwali għal kolħat u għadda la għal l-arbitraċ. Mbaz għanna u koll, per eżempju, strutturi finanzjari għal beħ għal mortgage dawn u kollu man konsistenti bej stat membri u jħor għanna kodiġi ta' kondotta illi tvarja u leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea li forsi tkun daqsxejn ambigwa, m'hemm xejn speċifiku fuq il-mortgages u għalhekk diffiċli biex il-konsumatur jkun jaf x'qed jiġri jista' jkun ikun hemm ukoll level playing field. l-ammont ta' kreditu li jingħata jvarji bej stat membri wieħed u ħafna drabi jkunu iktar sperati mis mill milli immexxija mill-CCD f'dan ir-rispett. Tle drivers oħra livell baxx tal-edukazzjoni, studji li saru fi Franza, Spanja u l-Italja. Juri li għandek ħafna nies li għandhom tħul baxx u xorta jnexxilhom. U li ħaddu self ma tantx fehmu l-informazzjoni li natatilhom. Aħna għandna l-programm ġetta' fuq id-Diġi Sanko u għanna wkoll l-istrutturi finanzjarji sabiex Nħeddu ftit ta' ċertu strutturi li kolli najtu ma' forsi jinqas Eh, komuni fl-Unjoni Ewropea mill ma fl-Istati Uniti. Għanna bat kazijiet li jġru matul il-ħajja sa waffajt soċjali bħal divorzju u forsi dak li jkun jitla fi xogħol dak ma tmxejx tista' tagħmel. Aparti dawn id-drivers għanna sitt problemi partikolari mbagħad ħanżom għasir kemm se jkun. Il-kamar midem kien ċar, ħafna drabi kien zbilanċat jew mhux komplut. Kellna għatta ta' evidenza u wkoll. Per eżempju fil-Polonja kellna offri offerti għal rati ta' zero, ta' interess zero, illi ma kienux realistiċi. Fl-Ungerija kellna sitwazzjonijiet fejn il fornitu ja juri l-iktar rata baxxa ehm, li jista jenata ma l-konsumatur medju ma jkunx jista fil-fat jenata din it-tip ta' rata ta' interess. Istess ħaġa tortu kolla l-informazzjoni tkun eh, insuffiċenti, tkun komplikata u ma tkunx ċara. Ħafna drabi dinna ma tkunx applikata mill-intermedjari tal-kreditu mis-suq intern. Metodoloġija u l-bażi tal-ispejjeż għal kalkolu tar-rata perċentwali tal- eh, ta' charges kienu differenti għal self fuq djar. L-Standardized European Information Sheet ukoll kienet advarja ma kien hemm l-ebda regola fuq inċentivi ta' fuq strutturi ta' inċentiv u affarijiet bħal dawn, ġifi din ukoll kienet problema. il-pariri ħafna drabi jkunu immexxija wkoll mill-interessi tal-persuna li qed tagħti dak il-parir. Iktar faċli konsumaturi fejn jirċivu informazzjoni jew parir ħażin biex jirrikorru għand l-ombudsman. U din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw fil-proposta direttiva. Għandna inadequate suitability u credit worthiness assessments. Għandna write-offs hawnhekk u ħafna kredituri jieġiġu mat responsabli ma ċertament dan il kredit worthiness assessment f'ħafna każijiet ma kinux tajbin bizzejiet minħabba konflitt ta' interess li kien jeżisti minħabba sistema ta' remunerazzjoni. Ħafna drabi l-informazzjoni ma tkunx laqas ta' natura transkonfinali minħabba limiti għal aċċess ta' databases ta' kreditu. Aħna rajna wkoll nuqqas ta' reġistrazzjoni inkonsistenti, inaffettiva jew non eżistenti. F'ħafna stati membri m'hemmx rekwiżiti għall intermedjazzjoni ta' kreditu. Jew inkella laqa sanzjonijiet għal informazzjoni ħażina. Fejn kien hemm qafas għas supervizjoni tal-intermedjarji bħal pereżempju fir-Renju Unit ċerta għadha kien hemm noqqasijiet għax individwi responsabbli mill-beħ ta' mortgage individwali kellhom x'jaqsmu mal-beħ ukoll. U għalhekk aħna qegħdin nipproponu nħarsu leja aktar meqri fil-proposta. Numru ta' istituzzjonijiet jagħtu wkoll kreditu ta' mortgage ġifiri kienu bis-sissa si membri li għatu dan, ġifiri dina u kol mish uniformi. Imbagħad konsekwenzi għandna effetti ta' spillover sinifikanti fuq l-ekonomija aktar wiesa minħabba il-problemi ta' min qed anki il-klima ekonomika preżenti kif nafu. Dan jista' jwassal għal impatt finanzjarju konkret għal bailout tal-gvern għal kas tal-Latvija, kas l irlanda ġifiri mis xi ħaġa taċ-ċajt. Għamin qiegħed jissellef hemm ukoll il-problema ta' dak li kun li qed jirċivi forsi prodotti ehm, li mhumiex kif xtaqu ma jkollhom xi ħażina. Eh, minnuqqas per eżempju ta' reġim partikolari għal l-intermedjarji. Super, ħaj kolli najd l-ak We've had about 10 minutes already and we're not even halfway through. Għadek laqas wasalt f'nofs il-prezentazzjoni għallu l-President. Aħjar. Slide number 9 on the policy. Għalek naddu għal slide numru 9 dwar l-alternativi. L-azla hija għal direttiva L-aħjar artikolazzjoni għalina hija li jkollna regoli speċifiċi dwar kontenut u l-format għall adattament tal-materjal tas-suq, li jkollna regoli speċifiċi dwar kontenut u l-format għall informazzjoni prekontratwali, regoli speċifiċi dwar il-perċentwal annwali ta' rate of charge li hija bbażata fuq il-direttiva tal-kredu tal-konsumatur rekwiżiti speċifiċi għal pariru u spiegazzjoni gwida dwar il-politika ta' remunerazzjoni obbligu li l-kreditur ma jaċċettax il-kreditu jekk l-evalwazzjoni tal-kreditu tkun negattiva għandna rekwiżiti speċifiċi biex tingħata informazzjoni tajba. Dwar il-pagamenti aħna waqafna prinċipju il-kondizjonijiet iridu jiddeterminawhom l-istati membri dan ma jridx jikkomprometti l-prinċipju attwali għall intermedjari tal-kreditu ir-rekwiżiti bażiċi għal reġistrazzjoni għal rekwiżiti potenzjali u supervizjoni u wkoll lotja ta' passaport għall intermedjarji dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż maħduma huma bbażati fuq l-ispejjeż fis-sena għall-impjegat għal min jimpjega. Għall-industrija l-ispejjeż huma marbuta ma' taħriġ tal-istaff, l-investiment u l aġġornata ta' sistemi tal-IT hemm l-ispejjeż rikorrenti lill kredituri wkoll u rridu jingħataw pariri tajbin lill-Istati membri l-implementazzjoni hija marbuta mal-fażi ta' implementazzjoni tad direttiva u rekwiżiti ta' supervizjoni huma meħtieġa hawnhekk ukoll. Xi drabi n-nies jikkonsidraw li dawn il-miżuri kollha jistgħu jnaqsu l-aċċess għall kreditu għall konsumaturi f'xi ċirkostanzi dan jista' jsir meta l-konsumaturi kollhom tulbax iżda fl-istess ma naħsbux illi dan jista' joħloq pis fuq is-soċjetà. Is-soluzzjoni hija li jkun hemm żvilupp ta' housing, ta' politika ta' housing soċjali xieraqa. Naħseb illi ħadna wisfittu l-President ma nafx nistax nifqu hawnhekk dwar il-benefiċċju irdu namlu evalwazzjonijiet aktar mimlija b'aktar tarif dwar konsiderazzjonijiet matematiċi il-benefiċċji għas soċjetà huma bej wieħed punt nejn u wieħed punt disa' biljun fis-sena. L-ispejjeż ta' darba l-Istati Membri u l-Industrija huma dawk bej 300 miljun u 600 miljun euro. Bħala l-ispejjeż rikorrenti għandna għandu jkollna wkoll benefiċċji potenzjali. Dwar proporzjonalità dan huwa rekwiżit għall evaluazzjoni tal-impatt aħna nemnu illi għamilna analiżi xirqa tal-alternattivi tal-politika biex aħna noħorġu bi proposta għal direttiva u mhux rakkomandazzjoni għall autoregolamentazzjoni jew inkella regolament illi ma kienx ikun proporzjonali. Biex nikkonkludi dan huwa l-kontenut ta' proposta ma nafx hekk tridunix Kompli, President, aħna nafu l-kontenut, nafu, jgħid il-President, għax li dan huwa l-kompetu tagħna wkoll. Skużani, tajtlek fil-qasir. Tixtieq tkompli il-konklużjoni kienet proposta għal direttiva l-kontenut tagħha bħala riżultat ta' evalwazzjoni ta' impatt. Evalwazzjoni ta' impat eh, fija 30 paġna u 300 paġna ta' annessi li huma disponibbli pubblikament fuq il-websajt tagħna. Naħseb kien hawn numru ta' punti nek li eh, juru ċertu affarijiet ituna ċertu eh, approċ ġdid li laqatni hu Illi din hija kwistjoni dwar ir-regolament ta' supervizjoni finanzjarja tas-suq ta' mortgage imma li tkellimt inti huma dwar kwistjonijiet ta' konsumaturi ovvjament huma responsabilità tagħna. Għalhekk naħseb li tajtna materjal interessanti ħafna hawnhekk U Nasab li inti tajt li s-prezentazzjoni tajt li ikon li tajt li inna, ġvinti fukajt fuq il-proposta ġenerali, fuq l-aspet ġenerali tal-proposta. U għana fil-fat għana istadin ħadġu għan niskalmu għaw kol ma l-kumitat ikon. Issa ma tanċanna ċans, ma baqan ħin l-interpreti dejjem Ikolna, nsaħu fuq rida tajba taħħom kif għamilna l-bira jgħajt il-President. Imma, Sur Fox, forsi kumment qasir, naħseb tajtna ħafna fuq ix naħsbu. Għanna u koll detalji fuq l-costings li għadna marajnijomx. Sinjuri, waqt il-vaganzi għandkom xtieħdu ma'kom issa eh, biex taqraw ħdej il-bahar. Grazzi. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal din il-prezentazzjoni. Il-Kommissjoni fl-introduzzjoni tagħha kitbet dwar id-differenzi li jeżistu bejn l-Istati membri ġifri għandna problemi differenti. Għalhekk huwa diffiċli li jkollna direttiva orizzontali il-leġizlazzjoni mista tassigura illi il-self kollu ikun qed jitħallas fil-ħin. Fuq proposti oħra waqsma oħra kummissjoni Zamma daqxej lura li xi tintegra s-swieq hija xi ħaġa soġġetta limitazzjonijiet. Però nixtieq ngħid xi ħaġa għal dawk minnkom illi ma jafux din il-negozjati ma' komitat kienu diffiċli ħafna. U għat nżom lura unnek għat nkun diplomatiku. Dak kollu li għandu xieqsam mal-finanzi, u kollox għandu xieqsam mal-finanzi, wara dak li għadda kif smajna, kollox minn dak għadda kif smajna, però mhux huwa l-finanzi biss, hemm il-finanzi u l kreditu għal konsumatur. ma nexinix naqblu dwar responsabilta komuni bejżewġ komitati. Tirritani daqsxejn il-ħaġa. Jina għanku qed nifoka dwar dak li jaqa' fil-mandat tagħna, però bil-fors ħajkolli nitkellem fuq dawk sloqsma li jaqgħu taħt iż-żewġ komitati din ħaġa ħkolli nisaqaw qudiem il-konferenza ta' presidenti ma' mlabda raġuni għalfejn iż-żewġ rapporters għandhom joqogħdu jgħajmu l-istess argumentu jadduh minn ita l-oħra. Għawnek il-wol ta' ċer mux il-vanita, ma' sustanza, li ħoġ bis-sustanza u kalendarju kol. Li ħana melissa u niprezenta rapport wara s-sajf u nasab li għanna bżonna unek fil-komitat u li konna il-ħin u l-opportunità illi nifokaw u naħsbu daqsxejn fuq din il-ħaġa qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq ċertu problemi. Iġu naraw xinu ma mistoqsijiet rridu naqsaqsu li nanfusna, nifurmaw li nanfusna u kol 5 ta' ottubru. Jiena ħanibba ta' bozz ta' rapport un bat li laħar ta' novembru tittieħed votazzjoni jekk inżommu ma' din l-iskeda. Ma nistax nifhem għalfejn il-Parlament qiegħed ipoġġi din il-pressjoni kollha fuq nifsu, però din sta għal kollegi. Hekk hemm bżonn isir iridu niffaċċjaw din kwestjoni din hija ħaġa ta' responsabilità u kompetenzi. U dawk minna li mumiex aġġornati mal qed jiġri meta jkollna responsabiltajiet konġunti mal-ikon huma dejjem ikollhom deċiżjoni finali joħdu huma. Ma sax nifhem għalfej. Għax ma taħna jkollna responsabiltajiet u kompetenzi komuni, ma nistax nifhem għalfej ma jistax jkollna. namlu xi ħaġa dwar U jiddu nżommu ma dak li diġà deċidejna. Dak kollu li xtaqt najt fuq dak. Surajna kellek xi kommenti? Malaj, malaj. Qed nista'na l-ewwel verżjoni ta' direttiva. Meta għadin nitkellmu dwar informazzjoni asimetrika, l-Kommissjoni semmita di. Fuq xini bbażata di? Qed nitkellmu dwar il-banek, qed nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet ta' kreditu li m'għandhomx informazzjoni. Dwar dawk illi qegħdin jisselfu jew jiġu jew jagħtu self. Jew konsumatur. Ovvjament il-konsumatur jiġi informat. Meta inti tagħti loan tati self huwa l-bank li għandu l-ewwel responsabilità. Fi Franza il-rati ivarjaw ħafna fil pereżempju Franza fil-privat għandek 20% mentri fi Spanja għandek fuq il-100% ġifiri irridu nindirizzaw riski li għadin jittieħdu f'da settur, riski eċċessivi. President, jina nishtiq nħares lejn l-evaluazzjoni ta' impatt fid-dettal kif inkun qiegħed fuq eh, ħdej il-baħar f'Majorka bħalek. Però, kemtejn. Jina ndunajt li għaddejtu għawnek l-spejjes, jek nħarsu lejn l-istima l-iktar għoli għanna 950 miljon euro u jek nħarsu lejn il-beneficju 1272 miljon euro. Iġifiri, għonak għadin dunaw jekk nħarsu lejn dawn il-ċifri li ma mux daqsek differenti illi huwa il-konsumaturi li mux ħajċivi l-iktar beneficju għanna wisq regolamenti Ewropej li tispiċa tiswa iktar milli hija ta' benefiċċju għalhekk jiena nħeġġiġkom toqogħdu attenti. Grazzi mela issa il-ħin eh, għadda għalhekk ħanala illa għal issa nirringrazzja kull minn baqgħu hawnhekk. Din hija l-bidu tad-diskussjoni, ċertament ma wasalniex fit-tmien tagħha. Jien naħseb li jiena s-sur Jura Bowzan niltaqgħu x'abna miltaqajniex il-President tal-ikon u mandiġ dubju li rnexxinna insolvu l-affarijiet bejnietna. Però, naħseb illi il-perspettiva tal-Kummissjoni l-lum taħtna approċ u s saxħa il-argumenti taħna illi għawnek għanna aspet għawi ta' konsumatur, ta' ħarsina tal-konsumatur. Dun konsidraw u koll applikazzjoni tal regoli eżistenti u il-kustjoni li taqta dan il-Komitatu ta' Consumer Credit Directive biex tibda naħdmu fuq anke f'dan id-dawl ta' konsumatur. Ħaġa li ċertament ħankun qed nagħmel U għalli nistudja ħjar il costings zawnek, jekk nħarsu daqxej li l-proposta, naraw evoluzzjoni ċara ta' xogħol li sar hawnhekk ta' direttiva ta' kreditu ta' konsumatur. Ix-xogħol tagħna U aħna għanna l-monopolju tal-esperti. U ma naħsibx li m'għandniex ikollna deċiżjoni finali aħna wkoll, però bla dubju Sinjura Bowles u jiena nitkellmu naqbdu fuq għadin il-ħaġa. Għadin nitkellmu hawnhekk dwar il-mekkaniżmi tad-dettalji. Però Nasab li tkun li ħafna li konna din prezentazzjoni. Grazzi ħafna li kummissjoni u grazzi u koll sur tal liġi u tana prezentazzjoni. Skużana li ma kanni ċans li nidħlu fil-punti kolla, pero inti tajtna punta tluq tajjeb u forsi nerġgħu nistidnuk sabiex nimxu aktar il-qoddim fuq l-istudju. Il-punt finali huwa li għandna hawnhekk għandna kalendarju u jekk hemm bżonn ta' kikun hemm bżonn ta' aktar xogħol isir, allura nagħmluh. Ma naħsibx din id-direttiva hemm xi ħaġa kbira fil kunsil li jmexxu għal qudiem ħafna stati membri ma tantx huma ċitati dwar din il proposta. Għalhekk Jiena li nixtieq ngħid surpelenti fl-analiżi tiegħek għat illi jista' jkun hemm benefiċċji oħra bħal pereżempju benefiċċji transkonfinali dan huma nizlin bħala isom eh, bħala MB jisu xi ħaġa eh, bħala xi ħaġa trivjali, però aħna naħsbu li fil-fatt hemm bżonn li jkollna direttiva Ewropea. Għaliex is-swieq Ewropea ma daqsfek differenti sa' Kummissjoni qed tgħidilna li din il-proposta hija għattejdina li li dinja kwistjoni biss tal-protezzjoni tal-konsumatur u l-benefiċi transkonfinali huma biss benefiċi ancillari, dan għad kompli saħħa il-pozizjoni tagħna. Però hemm bżonn inħarsu daqsxejn lejn iċ-ċifri għal darb'oħra. U naraw jekk fil-fatt se jkollna l-iktar soluzzjoni li hija cost effective. Nerġgħu nisidnu aktar qudiem biex niddiskutu daw iċ-ċifri għax m'għandniex ċans nagħmluha għamissa din daw l-affarijiet. Nirringrazzja lil kulħadd. Nirringrazzja lill interpreti u skużani għal darbohra ġena biznaħi. u nixtieq infakkarkom il ħanerġgħu niltaqgħu fit-tlieta ta' għal nofsinhar għal diskussjoni fuq il-lob tal-azzart online. Sur Fox ħajġa jkun hawn, Sur Korsman u ħna ħajkunu hawnhekk u nixtieq nitlobkom biex tkunu hawnhekk fil-ħin fil-24 għaliex il vice Prim Ministru tal-Polonja ħajkun qiegħed hawnhekk biex ikellimna dwar Presidenza Pollakka. Grazzi ħafna u l-iklat tajba.